Hello everyone, if you take your... Hudu poskom jekk ġobkom senjuri. Mela, uh, eh, starija nishtiq naddi il-kelma l-interpreti illi u jamlu starija u jekk ġobkom isimawom u il-bsu l-headphones u klikjaw fuq il-buttuna tal-lingwa tagħkom. Mela stqarja minaħa tal-interpreti wasalna fil-17 il-ġurnata tal-azzjoni ta' protesta tagħna. L-amministrazzjoni mamlet lebda tentattiv biex tipprova tikkontattjana biex issolvi l-konflitt. Bħala riżultat maħniex se oltre l-ħin allokat ta' din il-laqa, u għalhekk is-servizz ta' interpretazzjoni se jagħlaq fin-nofsija. Grazzi ħafna tinsoni tagħkom. Mela, il-President, l-ewwel punt tal-aġenda tagħna tal-lum il-konferenza tal-2018 tal-ġnus Mauda, il-COP 24 għat-tibdil fil-klima f'Katowice il-Polonja. Għanna sensila ta' co-sponsors u nishtiq għal daqstant illi naddilom il-kelma. Mela, l-ewwel qabel kollox, se nagħmel xi kummenti jiena u mbagħad ngħaddi l-kelma lil co-sponsors. Mill-firma tal-ftehim eh, ta' Pariġi li ġie ratifikat, l-iktar sfida kbira li għandna qudiemna hija l-implementazzjoni tal-impenji nazzjonali u inkomplu eh, natu spinta U aħna urejna l-impenn tagħna daw l-aħħar xu bil-pakkett fuq il-klima u reċentament fuq il-pakkett tal-enerġija nadifa xogħol tal-Parlament Ewropew. Imma anki minkejja dawn l-iżviluppi pożittivi m'hemmx garanzija illi l-impatt negattiv tal-klima nkunu nistgħu nevitaw għal daqstant aħna irħana l-Kummissjoni toħroġ bir-roadmap ġdida tagħha sal-2050 din il-ħarifa u dan mbagħad iwassal għall-NDCs nazzjonali biex jiġu aġġornati u imtejbin sa l-2020 wara id-dialogu illi jkollna matul is-sena. Apparti l-azzjonijiet interni tagħna fl-Unjoni Ewropea u t-talba lis setturi kollha biex jikkontribwixxu għal dan l-isforz konġunt, speċjalment is-settur tal-avjazzjoni u dak marittimu, hemm ħafna x'namlu esternament għandna bżonn inkomplu l-ħidma tagħna biex nippromovu u nikkontribwixxu għall kontribuzzjoni finanzjarja u napja għandu bżonn inkompli bir-rwol kruċjali tagħha u tmexxi eh, madwar id-dinja fuq dik li għad-diplomazija favur il-klima u għandna bżonn għattu attenzjoni għar-rwol tal-atturi mhux tal-istat fuq livell lokali u reġjonali. Dawn kollha huma punti kruċali tenninihom f'din il-mozzjoni ta' riżoluzzjoni. Jiena żgura illi il-kollegi għandhom iktar punti xi fuq dak li għandna bżonn nagħmlu bħala istituzzjoni u fin-negozjati f'Katowice u għalhekk nistieden il-kollegi tiegħi biex issa jieħdu l-kelma u l-ewwel nibdew Pita Lize. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President. U grazzi u koll il-dawk kollha illi għenu naħdmu fuq e, fu l-abbozz ta' mozzjoni ta' risoluzzjoni u bħal snin ta' qabel nittama li ikonna appoġġ sħiħ fis sessjoni plenarja u nwaslu messaġġ ċar daqs il-kristall għall-imsieħba tagħna li qed jinnegozjaw. Għandna problema prinċipali li l-Presidenta tkellmet naqra u fuqu Pariġi ovvjament wera progress kbir imma il-kontribuzzjonijiet tal-imsieħba kollha u l-pledges il-wedid finanzjarji mhumiex biżejjed biex inkunu nistgħu naslu għal dan għal din il-mira ta' żewġ gradi u jiena pjuttost xettiku meta nitkellmu fuq 1.5 fil-mija naħseb illi il-problema sa tagrava ruha u twassal għal frustrazzjoni ġenerali. Naħseb ir-riskju huwa illi nitilfu dan il-moment importanti u biex naslu għal din il-mira ta' 2% fil-konferenza ta' Bonn kienem dejjem mistoqsijiet lil partners tagħna fuq kif jaħsbuha huma u kif jistgħu jikkonsidraw li jmorru lil-in mill dawk il-pledges ta' Pariġi u ħafna mill-imsieba l-qasbis kunu jafu xedin najdu kulħadd mar lura għal pledges ta' Pariġi imma aħna għadna li għandna bżonn nimorru ferm iktar li lin minn dak li ksibna f'Pariġi. U l-ewwel mistoqsija tiegħi tkun l-Kommissjoni għandek kom xi informazzjoni il fi partijiet oħra fid-dinja hemm min qed jaħseb li jmur lilin mill-pledges mill-medit finanzjarji ta' Pariġi. Konna din nitkelmu fuq leġina li tiġġedded, l-effiċenza enerġetika u l-kanċellazzjoni tal-ITS ċifiri għanna iktar lokal manovra nistaw naslu anki għal 40% kanna l-imsiħba tal li jaħdmu maħna u naħseb illi jekk ikonna daw it-tip ta' imsieba inkunu nistaw naslu għal dawn eh, l-għanijiet ma mannix dawn l-imsieħba jidilli aħna għanna din ir-resoluzzjoni punt tnejn poċenja post prominenti għedin nitkelmu fuq eh, eh, bidliet per esempio fl-artiku ma nafx kiex idea tajba illi nibdow punt bħal dan. Forsi għanna bżon illi in asru uh, u jkollna aktar messaġġ politiku fil-bidu nagħmluha ċara dak li juma, dak li huwa tħassib politiku tagħna għall kopli miss. Mbagħad il-punt li huwa illi tkellimna bieċar fuq ir-rol tat trasport u jiena grat illi suġġerimenti tal-PPE ġow imdaħlin, sfortunatament m'għandniex naqis ta' missjoni dak is-settur u għat indirizzawu kol settur ta' eh, marittimu u tal-avjazzjoni din hija diskussjoni ewlenija eh, flika u u nixtieq ukoll nagħmel appell il-Konsill u Kummissjoni għal dak li huwa settur tal-avjazzjoni illi għandhom bżonn irrasnu eh, kull tentattiv biex innaqsu il-livell ta' ambizzjoni. U ovvjament li TS għandu bżon għandu bżon tibqa' bħala skema u nixtieq nindirizza rappresentanti tal-Kunsill tal-Kummissjoni ma nafx hekk rappresentant tal-Kunsill illum magħna imma l-Kunsill għandu dover. Ma nistgħux naċċettaw illi li tijes tiġi sagrifikata b'xi għamla jew oħra. Grazzi, President. Grazzi ħafna Sur Liza issa Sur Lajnen. Iva, grazzi ħafna Signora President. Naħseb illi l-COP 22 test għal komunità internazzjonali Kopsor, skużani, 24 hija sfida għandna bżonn nżommu sot eh, f'Katowice. Edin il-bot ħafna minn mira mill-lan ta' żewġ gradi żewġ gradi Celsius ngħid il-pita lise u għalan u 1.5 fil-mija u kol mira dinja fil-resoluzzjoni aħna għanna dover illi nżommu ma' livell inqas minn żewġ gradi aħna ma nafux kif se naslu. U jina ma nafx, ma nasibx li hija idea ħażina li nsemmu l-Artiku għax dan huwa eżempju emblematiku ta' sitwazzjoni diżastruża. U it-temperaturi l artiku qegħdin jirdoppjaw meta mqabla mal-medja u jekk jinħall l-artiku se jkollu konsekwenzi fuq il-bija tad-dinja. U il bira ħadottajna rapport fuq diplomazija klimatika u dan suppost ikun strument tal-Unjoni Ewropea li jaħdmu mal imsieħba tagħhom fid-dinja biex jibnu l-koalizzjonijiet neċessarji l-Stati Uniti miex nittama issa xi darba tiġi lura u naraw kemm eh, sur Trump biddel eh, l-idejat tiegħu eh, ġurnata t tfal qegħdin fil-ħabs, l-għada qegħdin mal-familji tagħhom u illum Brussell fil-fatt hemm laqata trio Unjoni Ewropea, Ċina u Kanada fuq il-protezzjoni tal-klima. Forsi l-Kummissjoni tista' tgħidilna kif din il-laqgħa se tikkontribwixxi għal Katowice u ngħidu biċċar li għandna bżonn azzjoni mhux gvernativa, l-gvernijiet mhux biżejjed waħedhom. U ovvjament qegħdin nitkellmu fuq xjenza, soċjetà ċivili, l-industrija. Il-protezzjoni tal-klima bżonn tkun inkluża f'kull tip ta' politika kummerċali u għada li EAS f'Brussel qed torganizza laqa fuq ir-rabta ma' tibdil fil-klima u il diżastri u il-gwerer madwar id-dinja, kif ukoll il-kriżijiet madwar id-dinja. U hemm bżonn li jkun hemm rwol attiv għandna bżonn ta' strateġija dejjema fl-istrateġija klimatika stess tagħna għandna bżonn nħarsu lejn il-futur meta niġu għal kummerċ u għax-xjenza u l-bidla soċjali ovvjament ukoll. Element importanti ħafna na bżonn nikkonsidraw u niġbru ir-reġunijiet eh, kollha ma nħallu lil ħadd eh, warajna u għandna bżonn nittrattaw ir-reġuni u l-fondi strutturali tal-Unjoni Ewropea kif ukoll risorsi oħra se jkunu neċessarji biex inkunu nistgħu nakkompanjaw dan il-proċess ta' bidla b'mod sostenibbli anki għall-ambjent u għalhekk se nresqu ċerti emendi. Grazzi ħafna. Grazzi lilek is-sur Gebrandi issa. Grazzi ħafna, Sinjura President. Naqbel ma ħafna minn dak li ntqal miż-żewġ kollegi minn Peter u Joe, imma hemm element illi nixtieq nenfasizzaha hawnhekk illi ta' spiss nitkellmu fuq l-għaniet ta' Parigi. Jina għandi perspettiva differenti, jina naħseb li żewġ gradi, limitu ta' żewġ gradi ħena jdu l hekk. U hija linja li mhux suppost eh, naqsmu. U iktar ma nitbedu minn din il-linja ta' żewġ gradi aħjar inqas ikunu l-konsekwenzi ta' tibdil fil-klima u għalhekk jekk inżommu mal-1.5 gradi bħala żida aħjar u għalhekk ma naħsibx li se niġu skuraġġati jekk nenfasizzaw il-1.5 gradi bħala limitu ma jajna ħafna li kieku biex nejnu l-nies li jkunu konxi tal-enormità tal-urġenza kemm din urġenza importanti ħafna għax e, zmin li baqa għal-limitu tal-1.5 gradi huwa limitat ħafna anki issa. Tini punt issa li nixtieq nresqa l-attenzjoni tagħkom billi finalizzajna il negozjati jew l-enin fuq l-enerġija mal-Kunsill din il-ġimgħa u dan wassal għal kumment mill-Kummissarju għal Klima tagħna Kanjete li issa nistgħu naslu għal 45% tal-NDC mill-40% nasib dan huwa Eh, sinjal pozittiv mill-Unjoni Ewropea li turi l-bqija tad-dinja illi anki qabel il-pubblikazzjoni tal-rapport ta' IBC aħna nixtiequ nżidu l-kontribut tagħna għal Pariġi. Punt importanti ħafna dan imma fl-istess waqt ħanajdu hekk. Jiena kont kemm xejn eh, jew forsi ħafna disappuntat mill-imċiba ġenerali tal-istati membri fin-negozjati fuq l-ITS, il-regolament azzjoni fuq il-klima u l-fals fuq l-enerġija. L-imġieba tagħhom minimalist għall-aħħar. Mhux ntattaw it-tibdil fil-klima u nipprovaw natu spinta, imma l-imġieba ġenerali hija illi namlu il-minimu indispensabli biss. Mhux biss dan iwassal għal miri illi għadhom mhux ambizjużi bizzejet imma iwassal ukoll għannu għas ta', gvern, ta sistema ta' gvernanza vinkolanti mill liċi u din hija problema gravi ħafna jidher li l-istati membri ma jishtiqux impenjaw ruhom għal xi tip ta' impenji vinkolanti legalment fuq livell Ewropew u inqasu inqas fuq miri vinkolanti nazzjonali anki jekk ilhom jaħdmu mod effettiv sissa Wallak dan huwa kumment li xtaqt nagħmel. U mbagħad żewġ kummenti tal-aħħar President. 50... L-ewwel rigward l-istrateġija tal-2050, żewġ strateġiji fil-fatt tal-2050 li huma estremament importanti, mill-ġdid nitlob lill istati membri illi ma jqisux din bħala strateġija li mhijiex importanti. Din ser twassal għal lan tagħna li nixtiequ nilħu sas-sena 2050 li konna emissjonijiet zero u saħan sitra ser twassalna biex wara l-sena 2050 ikun hemm emissjonijiet negattivi, jiġifieri inqas nipproduċu. Finalment nittama illi l-Unjoni Ewropea jirnexxila timpenja ruha anka fuq il-punt dwar il-finanza, il-finanzi internazzjonali għat manniex sistema automatika fejn inti titfa tpoġġi il-fondi klimatiċi U jekk aħna rridu illi nikkonvinċu l-kumplament tad-dinja illi rridu jsegwu l-eżempju tagħna inkluż pajjiżi li qed jiżviluppaw rridu nimpenjaw irwieħna iżjed illi nikkontribwixxu finanzjarjament. Grazzi ħafna issa is-Sur Eckouts. Grazzi ħafna, Sinjura President, l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lil co-sponsors kollha ta' din ir-reżoluzzjoni. Naħseb li hija bażi tajba diskussjoni tagħna, anka diskussjoni tagħna waqt il-plenarja. Nafu illi din il-kop ta' Katowice hija essenzjali hija il-pass eżattament qabel Pariġi u għal-post fejn l-istati membri ser eh, jgħidu illi ser eh, jimpenjaw ruħom għal eh, mira ta' zida ta' temperatura ta' biss 1.5 gradi. Jiġifieri dan huwa l-mod fejn l-Unjoni Ewropea trid turi li hija preparata. Issa, nixtieq insaqsi wkoll xi mistoqsijiet lill-Kummissjoni għaliex naħseb li dan huwa kruċjali anka għal proċess illi għanna nistennew illi jisseħ fit-tini nofs ta' din is-sena fejn il-parti l-kbira tal-qat huma sketati. Insaqsir il-Kommissjoni, fl-opinjoni tagħkom kif l-Unjoni Ewropea ser iżżid l-NDCs tagħha il-Kummissarju Kanjete qal illi nistgħu nitilgħu għal perċentwal ta' 45%. Dan però ser jiġi propost uffiċjalment jew kif. Nafu li hemm laqat ukoll f'Bangkok. mbagħad fil-bidu ta' Ottubru ser nirrilaxxaw sqarrija tal-1.5 gradi ċentigradi ma ninsewx illi aħna qed nimpenjaw irwieħna illi nżommu taħt iż-żewġ gradi ċentigradi. Uh, u saħan sitra aħna nixtiequ li nkunu inżommu mal 1.5 gradi centigradi, Wara kollox dak hemm fil-fejm ta' Pariġi, xejn differenti. Naf li rapport ta' Ottubru tal-IPCC wieħed mill-affarijiet li serjuri illi wieħed mill-impatti ta' tibdil klimatiku jagħmlu ikunu differenti jekk iżommx mal-mira tal-1.5 gradi jew żewġ gradi. Jiġifieri l-affarijiet jinbidlu ħafna jekk flok ma nżommu mal-1.5 gradi nitlaw għal żewġ gradi. Bagħad hemm ukoll il-mistoqsija li jmiss għall-Kummissjoni naf li ma tistax eh, tagħti tweġibit kollha dwar kif ser eh, tirraġixxi l-Kummissjoni l-Unjoni Ewropea, però jidher li jekk mhux ser żbali li l-Kummissjoni Ewropea ser tkun qed tħejji rapport jew aħjar pjan ta' ħidma uh, bistennija għas-sena 2050. Naf li l-Olanda, per eżempju, qed titlob għal tnaqqis ta' 55% sas-sena 2030, però din il-ġimgħa stess Merkel u Macron li taqaw u tkellmu ħafna dwar l-emigranti u r refugġati però tkellmu wkoll dwar il bżonni li l-Unjoni Ewropea iżżid l-ambizzjoni tagħha anka waqt il-COP 24. Jiġifieri kif nistgħu namlu biex eh, nimxu il-qudiem fuq dawn l-aspetti. Nistenna bil-ħerqa illi nisma' minant il-Kummissjoni Ewropea dwar kif ser niproċedu anka bistennija għal ta' Katowice. Finalment, l-aħħar punt dwar il-settur marittimu. Nafu li hemm kwistjoni importanti ħafna dwar jekk l-Unjoni Ewropea tistax tibqa' żomm l-ITS. E Il-Kummissjoni x'qed tippjana li tagħmel biex tiżgura li l-Kummissjoni Ewropea bħala rappreżentanta tal-Unjoni Ewropea iżda biex tiżgura wkoll illi l-Istati membri eh, jagħmlu l-parti tagħhom jekk il-korsi timxi fid-direzzjoni li jider li ser timxi bħalissa. Barra minn hekk l kew ehm, qed tiħossib ukoll il-titjiriet li huma barra mill-Unjoni Ewropea. U xinu, aħna qed nistennew bil-ħerqa illi nisimgħu mingħand il-Kummissjoni Ewropea se biex tispjegalna kif beħsiba tiżgura l istati membri eh, iżommu ma dak li qed jipproponu l-IKEO. Grazzi ħafna l-Sir Eckhout tal-li semma dak il-punt ukoll u talab l-Kommissjoni biex eh, twieġeb. Issa naddu għal eh, kellima illi imiss. Em numru ta' co-sponsors illi jixtiequ eh, jintervjenu u għalhekk ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Konjeċka. Iva, jiena fil-fatt qed nitkellem fissem sem is-Sinjura Estefania Torres Martinez li mhux ser tkun magħna hawnhekk illum din ir-reżoluzzjoni COP24 taraf l-iżviluppi u sellem l-iżviluppi li saru f'COP 22 u 23. Dan huwa proċess globali ta' dibattitu kostruttiv għal soluzzjonijiet proposti mill-gvernijiet tagħna mill-NGOs, mill-organizzazzjonijiet akademiċi u anka l-MPCs. Iżda l-problema reali hija illi il-problema tal-korporazzjonijiet li produċu l-enerġija hija għada prezenti, u għalek aħna mux qed ners u il-qoddim, mux qed niprogredixxu fil-ġlida tagħna kontra tibdil klimatiku waqt COP24 irridu nisqu fuq ir-rwol tan-nisa fil-tibdil klimatiku. Il-pjan ġi approvat f'jannar li għadda, però dan il-pjan ma saħax fuq uh, il-parteċipazzjoni tan-nisa bżejjed u għalhekk Huwa importanti li jkun hemm ġestjoni tajba tar risorsi u l-parteċipazzjoni tan nisa wkoll li apparti minn dan it-tibdil klimatiku. Il-rapport dwar COP23 ma taxkas ta' dawn aspetti. Ġew u organizzati diversi inizjattivi fl-Amerika Latina, l-Afrika u anka fl-Azja u fl-aħħar laqa Rajna wkoll il-parteċipazzjoni tad-difensuri tal-ambjent kienet minima. Hemm bżonn li jkun hemm bidla ġenerali fis-sistema ekonomika u fl-istil ta' ħajja tagħna. Waqt COP23 ftehim Ewropew dwar tibdil klimatiku ġi approvat pjanata s-sena 2020 propju wara ratifikazzjoni tal-Polonja u tar-Renju Unit ta' dawk l-emendi illi bekk ġi stabilit it-tieni parti tal-protokoll ta' Kyoto għas-sena 2018-2020 u kien hemm ukoll eh, proposta ta' tnaqqis ta' 20% tal-livelli attwali meta mqabla ma' dawk tas-sena 1990. Passoltu eh, l-Unjoni Ewropea qed tħalli kollox għal ġejjeni, kollox għas-sena ta' wara. F'Katowice ħan għamlu l-istess ħaġa, ma nistawx ninsew illi hemm bżonn mm, ta' iżje illi summit biss mhux biżejjed. Aħna rridu illi l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jimpenjaw irwieħhom. Irridu illi ċittadini tagħna ta' kuljum illi qed jiġġieldu għal l-aċċess għall-ikel ikunu jistaw jagħmluh f'ambjent iżjed sane bliet bħal pereżempju Barcellona et jagħmlu miżuri effettivi ħafna biex tassew kunem hemm eh, trażin ta' tibdil klimatiku, eja inħallu li blitt tagħna jipparteċipaw f'dawn l-inizjattivi. E nisimgħu x'għandhom xi jgħidulna għaliex huma għandhom bżonn ċerta awtonomija, għandhom bżonn ukoll ta' appoġġ u għajun ekonomika. Ma nistgħux nagħmlu wediet um, għal tnaqqis fiż-żieda tat-temperatura meta nkunu minn taħt qed nagħmlu f'temiet kummerċali mhux ġusti mill-aspett ambjentali. Naħseb illi pass pożittiv sar il-bieraħ għax adottajna rezoluzzjoni komuni ma' AFET u minn hawn jiena nixtieq nirringrazzja lil kull minn kien parti minn dan il-fajl għaliex naħseb illi kien pass importanti ħafna. Grazzi. Grazzi. Issa nistieden l-sur Andrew Cooper illi huwa il-rapporter dwar COP24 fiħdan il-Kumitat tar-Reġuni jekk jogħġbok. Grazzi, Sinjura President. Membri tal-Komitat Envi, l-ewwel permetuli li nirringrazzjakom tal-li qed ippermetuli illi nippreżenta l-opinjoni tal-Komitat ta' Reġuni. Aħna nilqaw il-mozzjoni għal rezoluzzjoni COP24, nilqaw ukoll ir-rwol ta' Reġuni u l-bliet fil-implementazzjoni tal-ftejm ta' Pariġi. E kif nisqu fuq ir-rwol importanti ta' dawn l-istess bliet reġuni għalġli għalġlida kontra tibdil klimatiku huma responsabbli mill-70% tal mizuri ta' adattament tal-tibdil klimatiku kontra tibdil klimatiku. Meta reġuni ma jirnexxilhomx jaslu ikun hemm il-bliet illi kolom rol x'jaqdu. Aħna rajna il-parteċipazzjoni ukoll tal-gvernijiet reġjonali u dan rajnieħ f'Bonn u anka fil-qatt e, fil fatt ta' Bonn. Wasal il-waqt issa illi dawn il-gvernijiet u l-wol tagħhom jiġi formalizzat bħala parti autentika tal-governanza. Il-miri li qablet illi timpenja l-Unjoni Ewropea timpenja ruħom maħħa l-Unjoni Ewropea huma importanti però mhumiex biżejjed biex nilħu il-miri tal-ftejm ta' Pariġi mingħajr parteċipazzjoni tal-bliet u reġuni ikun diffiċli ħafna li aħna naslu għal dawn il-miri. Il-tnaqis tal-temperatura ta' mhux iżjed minn 2% tnejn żewġ gradi diġaja diffiċli aħseb wara dik ta' 1.5 gradi. Walek hemm bżonn ta' kontributi ehm, hemm bżonn illi l endisis jiġu ehm, indirizzati permezz tal-parteċipazzjoni ta' daw l-istess reġunijiet. Dawn l-azzjonijiet li tidu fuq skala lokali jistaw ikunu l-iżjed importanti u dawn ikunu dawk li determinaw is-suċċess. Għalhekk aħna qed nitolbu biex il-qafas ta' trasparenza jinkludi sezzjoni apposta dwar azzjoni ta' mitigazzjoni bħala mod kif aħna naslu għal dan il-progress biex nilħu l-NDCs. Id-dialogu ta' Talanoa huwa estremament importanti għal mexxejja tagħna għaliex jippermettilna illi insemmaw l-ambizzjonijiet u l-pożizzjonijiet tagħna. Huwa importanti ħafna għal CCC għaliex il-feedback li aħna ser nipprovdu ser isawwar eh, l-inizjattivi ta' politika tal-ġejjeni. Iżda dialogu mhuwiex monologu appuntu. Hemm bżonn li li jismawna iżda rridu nkunu reattivi wkoll. Irridu e, nimplementaw, ndaħlu id-dialogu ta' Talanoa ta' Talanoa fil-COP 24. L-inklusività hija parti minn mod kif tasal għal dawn il-miru essenzjali l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha jinvolvaw irwieħhom ma' reġuni u u kol eh, msiħba oħra li mumiex pajizi u essenzjali li aħna nitkellmu b'vuċi waħda waqt il kop 24 biex bħala dawk li aħna l-iżjed viċini ċittadini aħna lesti illi nidjalogaw ma'kom u nejnunkom kif ikun hemm bżonn. Finalment, bħala membru tar-Renju Unit tal-Kumitat tar-Reġuni jiena xorta fiduċjuż il wara Brexit li għadni nittamal ma seħx, nibqaw nejnu kom biex nilqu il-miri tana. Hemm bżonn li nkunu onesti għaliex irridu nejnu l-Renju Unit illi ma taqax wara kulħadd. Jekk eh, il- ehm, Renju Unit jaħdem waħdu ma nkunux nistgħu nqablu il-progress tagħna ma' ħadd. Flimkien magħkom nistgħu naħdmu aħjar l-Renju Unit jista forsi jitlaq mill-Unjoni Ewropea, sa ma jistax jitlaq minn din id-dinja. Grazzi ħafna għatfadal żewġ kellima illi nitlobhom illi jżommu uh, fil-qosor. Għaliex għanna l-mistidna tal-punt li jmiss qed jistennewna barra. Nibda bis-Sinjura Jefsiefska.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 Dan is-suċċess inkiseb għaliex fil-ftehim aħari id-dekarbonizzazzjoni ma ġietx inkluża. U barra minn hekk l-assorbiment ta' diossidu tal-karbonju mill-foresti ġi inkluż. L-Unjoni Ewropea influenzat ħafna dan kollu il-Ministru Xuxka mill tad delegazzjoni Polakka kella rwol importanti ħafna Issa, rigward e, dan la bozz ta' rezoluzzjoni fejn qed nitolbu għal strateġija ta' emissjonijiet baxxi hija importanti. Però il-mod kif qed nipproponuha din l-istrateġija mm, tħassibni xi ftit Msiħba oħra fuq il-Palk Internazzjonali qed jgħidu illi jista' jkun illi u li jlaħqu ma' dawn il-miri fis-snin illi ġejjin. Infakarkom illi il-fejm ta' Pariġi kien possibbli għaliex id-dekarbonizzazzjoni ma kienx inkluż. Jiġifieri jekk dan jiġi introdott biss fl-Unjoni Ewropea, ikollu inkunu effettivi eh, ma nkunux effettivi ħafna. Walek dan l-impenn għal tnaqqis fl-emissjonijiet eh, ma jagħmilx sens. Lanqas ma kiku ma jirnexxilna nilħu il-miri tagħna mingħajr spejjeż kbar għalmenu f'ċerta partijiet tal-Ewropa inkluż fil-Polonja f'Saliġa. Għalhekk fid-dawl tal-ftejm ta' Pariġi U f'dan l-istess spiritu jiena nixtieq nissuġġerixxi illi ikollna strateġija illi nilħqu l-mira ta' bilanċ bejn l-emissjonijiet u il-kapaċità ta' din id-dinja illi tassorbihom l-emissjonijiet. Biex nikkonkludi, Sinjura President, kien hemm negozjati dwar regolament għal l-Unjoni Enerġetika. Aħna bil-ħnina wasalna l ftejm Għalhekk irridu nqodu attenti ħafna għal dan. Grazzi ħafna lil kellima u niskuża ruħi mal kellima oħra li jixtiequ jintervjenu. Iżda m'għandniex eżjed ċans, kull m'għandna ċans huwa li nisimgħu tweġiba min-naħa tal-Kummissjoni. Is-Sur Meadows, natilu l-kelma. Sur ma nix ċans nisimaw, iżda mintix wahdek nista nassigurak, jek joġbok tkellem ma l-Kommissjoni Pont Bilaterali. Grazzi ħafna, Signora President, nilqa ħafna din il-mozzjoni minna ħatakom, joħroġ bitċar il-rapport tal-IPCCC li hemm bżonn azzjoni minn għand kulħadd fuq kull livell biex nilħu l-miri tagħna tajab ħafna, mux biss li għanna regolament dwar tibdil klimatiku li ġi eh, publikat fil-ġurnal uffiċjali propju l-bira stess, iżda li għanna u koll governanza. Governanza li turi li l-Unjoni Ewropea qed tasal għal dak li għanda tasal. Jiġifieri li qed tipproduċi leġiżlazzjoni li tirrispetta dan il-każ. Propju dalodu ġiet eh, tidet deċiżjoni dwar kemm din il-leġislazzjoni titħares dawn l-aspetti klimatiċi. Il-Kummissarju Arias Kanjete dalodu f'dikjarazzjoni dwar it-tibdil klimatiku fid-diskussjonijiet tiegħu maċ-Ċina u mal-Kanada li qed jiżviluppaw sistema tal-prezzar eh, tal-karbonju fuq eżempju tagħna. Eh, hemm u kol bżon ta' azzjonijiet oħra li jittihdu mm, minn imsiħba oħrajn. Il-Komissarju Kanjete qed jitkellem ma' ċina u l-Kanada dwar dan ir-rigward. Hemm laqgħa importanti dal-għodu li ser tinvolvi eh, Sinjura Mogherini flimkien mal-Ministru għal affarijiet barranin Indjan. Barra minn hekk rappreżentant tal kum kollega tal-Kummissjoni wkoll kien eh, prezenti miej fl-Indja fejn aħna qed nippruvaw nagħmlu dan il-proċess ta' sensibilizzazzjoni għaliex kulħadd trid jagħmel parti tiegħu. Dan huwa wieħed mill-elementi li qed nagħmlu rigward il-kop u fil-fatt dawn huma l-aspetti li jridu nindirizzaw biex ikun hemm trasparenza, komparabilità, U qed naħdmu wkoll fuq l-aspetti finanzjarji biex nisguraw illi dawn il-miri wkoll ikunu parti mill-ftejm ta' Pariġi wara dak li ser joħroġ minn Katowice. Ġiet imsemmija wkoll l-istrateġija fuq medda medja ta' żmien. U anka meta wieħed qis rapport dwar il-1.5 gradi ċendigradi, u dan semmitu um, ehm, l-onorevoli u koll. E, u anka meta wieħed qis Eh, dan kollu, dan il-rapport kollu, għet jifem il-ridu ninvolvu l-reġunijiet u l-bliet tana, li xkiku għalix jek le lan bis nil l-mira ta' 2 grad, ta' 0 gradi, għasib wara dik ta' 1.5 gradi. L-NDCs imbagħad u l-bżonn li dawn jolew, is-setturi kollha jridu jikkontribwixxu u dwar dak li qal eh, l-Onorevoli Lisa fuq li kaw, Iva, ħadna nota ta' dak li għettinna u ser nitkellem mal kollegi dwar dan l-aspet, naħseb li setturi kollha jridu jikkontribwixxu. Il-Parlament għamilha ċara din f'dawn l-aħħar snin. Qed issaqsuna x'ser iseħħ. Jiena nista' nkellimkom dwar dak li ġara fil-passat, f'każijiet fejn il-liġi internazzjonali tkun ġiet adottata u l-Unjoni Ewropea ikolla liġi differenti, aħna nkunu rridu uh, eh, imbidlu l-liġi tagħna, però dan ma jistax isseħ mingħajr ma jkun hemm um, qbil fiħdan il-Kunsill u xinu aħna ħadna nota tal-pozizjoni tal pozizjoni tal parlament Imbagħad dwar l-NDCs Sir Gerbrandi semmih dan il-punt u sama wkoll id-dikjerazzjoni tal-Kummissjoni tal-bieraħ illi leġizlazzjoni li qbilna dwarha għandha twassal għal tnaqqis ta' 45%. Jiena naħseb li dan huwa il-bidu ta' proċess mhux qed ngħidu xejn ġdid hawnhekk, però huwa indika dak li aħna għandna namlu permezz tal leġislazzjoni tagħna u kifet ukoll rigward il-punt preċedenti il-Parlament Ewropew u l-Kunsill huma involuti ħafna eh, fuq dak li qed nagħmlu tul dan il-proċess. Grazzi ħafna. Well, thank you very Grazzi ħafna. Nalqu dibattitu fuq il-COP 24 imma mhux għal dejjem għax aħna issanna il-mistieden tagħna is-Sur Erik Solheim direttur eżekuttiv tal-programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent. Inti kont fit-tmexxija għal 40 sentejn issa dħalt eżatt wara il-ftejn ta' Pariġi. Sur Solheim inti mdaħħal allura fil- fi taqbida kontra tibdil fil-klima u l-Kumitat tagħna dejjem ipprova iżom f'relazzjonijiet qrib magħkom inti mitla wkoll tas-summits fuq dan is-suġġett, inti familjari mad diskussjonijiet tagħna f'dan il-kumitat fuq il anka fuq il-flulju parteċipant f'daw il-laqat huwa importanti li nkomplu naraw l iżviluppi li għaddejjin fuq it-tibdil fil-klima fix-xena tal-klima. Dialogu illi ġimftijem fil-kop li ta' 20 għadu għaddej b'konklużjonijiet sostenibbli fit-tmim dis-sena li qed nistennewhom għandek l-IPPC 1.5 bħala rapport li ħireċ fit-tmim l-ħarifa l-kwissjoni ta' finanzjament hija il-ġebla ta' xewka l-oħra fit-tibdil fil-klima u suġġett ukoll tal-tranzizzjoni tal-ekonomija ċirkular u xi tfisser din u xi ġib magħha. Nieħdu pjaċir allura li nisimgħu l-opinjonijiet tiegħek fuq dal-kwistjonijiet. Għandek il-kelma. Kjoġbok. Grazzi ħafna u ta' pjaċir li qiegħed fil-Parlament Ewropew. u qatt ma nkunu nistgħu insolvu tibdil fi klima u xi kwistjoni oħra minn għajla għajnuna tagħkom eh, intom inkredibilment importanti u għedin fil-qalba ta' dak li rridu naslu għalih. U anka l-Unjoni Ewropea tiffaċċja ċerti sfidi l-istess fidi se niġi lura li għandna bżonn forsi nibdlu narrativa tagħna eh, nitkellmu f'lingwa oħra, ma fl-Unjoni Ewropea fil-qalba ta' dak li aħna rridu naslu għalih bħala klima minnarkom ma jista' jsir xejn intom hemm l-allejati kbar oħra bħacċina, ċina li huma strumentali għal dak li rridu naslu għalih. Fl-istampa l-iktar wiesa' għaddejna fil-punt fil-storja tal-bniedem fejn maħnix edin natu iktar enerġija solari fil-grid u ed mixin fit-triq tajba imma il-ħeffa miex bizzejiet. Għanna bżonna ġilu iżjed. jekk tkunu tridu nispjega iktar fid-dettall nkun nista, però ejja ngħaddu għal eh, qalba ta' diskussjoni. Il-mistoqsija waħda li dejjem nisma hija sempliċi ħafna. Berba kelmiet, x'ħan għamlu b'Donald Trump? U l-fattu illi dinja inqas importanti mill-ambjent u l-klima mill jasbu nies. Aktarx l-Istati Uniti tal-Amerika ikunu ħarġu mill-impenni mil kienu għamlu mux naħabba l-White House ma naħabba pressjoniet li għandu li għandhom minn eh, min kumpaniji enorma, enormi u bl-istess mod ikunu jistgħu jidħlu minħabba il-pressjoni ta' daw il-kumpaniji ġganteski bħal Microsoft, Google, etc. li kollha iridu e, il-mira tagħhom għal nerġgħu nitlu fil ftajim Il-valur ta' l-użu tal-faham, etc. irid jibqa' jinżel Kentucky hemm il-faham u xedin jagħmlu qegħdin jażlu għall-enerġija mix-xemx għax din hija l-iktar opportunità irħisa li ġib eh, ġib fil-Kentucky l-enerġija. Din hija prova eh, anka bħala prezz ma l-enerġija solari ma tistax tikkompeti xi darba mal-prezz tal-faham. Anka għandek is-saħħa, l-ambjent, u ma dejjem nuża nażlu l-faham huwa jiġina iktar irħis. <clears throat> u l-forzi ta' soċjetà ċivili wkoll jidħlu fiha din is-settur privat e, jafsu fuq l-Istati Uniti biex terġa' tidħol fl-impen tagħha Eh, tal-kop imma l-Ewropa hija ferm iktar għandha ferm iktar eh, allejati importanti għandek iċ-Ċina li hija qawwija ħafna fuq l-ambjent miex jaf ħeffa kbira iktar mill-li qatt tagħmlet vera tal-aġeb mitmexxija ta' fuq il-President tagħhom huwa assolutament iddedikat fuq din il-ħaġa l-ambjent kien dej kien sassanora kien il-fuq net fuq l-agenda tagħhom u ħajkun hekk f'dal ħames snin għal stabilta finanzjarja ekonomika u soċjali anka ma' soċjetà ċiniża f'Beijing għandek mal-40% f'daw l-axħar 3-4 snin u għedin anka eh, f'posti toħra ta' ċina għedin iżidu l-ħeffa ta' tagħhom għamilna l-istess fl-Ewropa pero domna ħafna iżjed. Allura għanna x'niċċelebraw bla l-progress u għanna l-alleati pal unjoni Ewropea u b'mod importanti mhumiex qegħdin jaħdmu għalina bħala Ewropew, qegħdin jagħmlu għalihom infushom. Eh, għaxa snin ilu ma, kienx hemm taħdidiet fuq il-klima mill-2007 sal-2007 u għanna nikkonvinċu lil min għadu mhuwiex eh, eh, għaddej Eh, fuq dan di l-agenda klimatika tagħna. Jekk ma intqalli jekk ma naġixxux issa fuq il-klima din tkun ikun rejat enormi għal ġenerazzjonijiet li ġejjin. Eh, ġifieri qed taraw id-differenza hawnhekk fil-mentalitajiet u fil diskors li qed jingħad. Mexin lejn taħdiet eh, fil-Polonja fuq il-klima, u għall-Unjoni Ewropea biex tuħu responsabilità li dan huwa suċċess anke bil-host pal-Pollak huwa avveniment importanti ħafna. Mhux ħanidħol fil-dettalji tal-komunikati. Għan nitkellem fuq l-istampa aktar wiesa. Għax għax fil-fatt huma s-sistemi politiċi tad-dinja li huma l-iktar importanti u mhux xem miktub fuq il-karti. Anka ta' kummissarji għajt magħhom u rridu nibdlu il-narrativa, il-narrativa fuq fu, eh, il-klima eh, ma kienux ma kienx it-test sisa il-narrativa sisa ma kienx konvinċenti bizzejt għal ċerti nħawi U dan għaliex, għax forsi nitkellmu b'lingwa differenti ħafna. Mhumiex maħniex qegħdin eh, ners u lej in-nies. Arnold Schwarzenegger darba qal li l-interess jiddependi skont il-post li tkun allura jiena kif nista' nikkonvinċi n-nies minn naħa l-oħra anka fir-reġjuni eh, anka fl-Istati Uniti, f'reġuni differenti tal-Istati Uniti għaliex hu importanti it-tibdil fil-klima u li aħna naħdmu fuqha jridu nużaw lingwaġġ eh, li n-nies jistgħu jifmuh. Norbtu u anka l-fatt assortiment ċentrali u għalli jahna norbtu it-tibdil fil-klima mal-impiegi da fl-impiegi per eżempju affarijiet ekonomiċi u soċjali impiegi iktar notfa aktar ikunu impiegi li ħalsu iktar prosperità ekonomika assortiment ċentrali fit-tibdil fil-klima mux nitkenmu fuq affarijiet klimatiċi astratti imma fuq kif l-enerġija solari tista per eżempju taffettwa u tħaddem pompi tal-ilma fil-Bangladesh <coughs> u kif taffettwa wkoll f'postijiet oħra anka irħula maqtuwajn ħafna kif jistaw jkollhom l-elettriku li s'issa m'għandhomx Għanna l-aeroport totalment solari u koll 10 miljon passiġġier fis-sena li huwa 100% jiddependi mill-xemx. Iġfir mhux xi aeroport żgħir da. Tajjeb ħafna għal għatniġġis fl-arja, anka shareholders tajjeb għall-impjiegi, għanna din is-sitwazzjoni għallura li għanna bżon nitlu fija. Allura, irridu nibdlu l-lingwaġġ, ikon iktar robtiet eh, ma l-ekonomija u naraw b'mod u anka l-atmosfera, l-effetti għall-atmosfera b'mod pożittiv u l-konsekwenzi orribli li jem eh, li jekk aħna nibqgħu sejrin kif sejrin bħalissa anka il-livell il livell tal baħar li jitla kif rajna fil-Karibew il, il eh, u din tkun opportunità ħora li nibdlu s-sistema kollha kemm biex ikun enerġija aktar nadifa, impjiegi aktar notfa, eċetera. U naqsu wkoll il-faqar estrem li ċerti postijiet eh, qed jirrenja. L-ambjent it-tniġis huwa l-ikbar qattiel tal-bnedmin. Anka għandek il-malaria, smallpox, etc. li kolla eh, eh, ġejn minn min, min dan. iġfri għanna rridu nġibu ktar nies biex jafsu fuq l-ambjent u t-nġis li hemm fl-ambjent għax dan jaffetwa ħafna u ħafna nies u ħafna kwistjonijiet. Mela ejja nħarsu xi ftit li nibdlu u nafsu fuq in-narrativa, nkunu iżjed pożittivi, nkunu iktar rib in-nies u iktar prattiċi. għan nitkellem fuq is-setturi prinċipali għandna nidħlu fihom biex nibdlu biex nġildu kontra fil-klima. Għandna bżonn enerġija, trasformazzjoni tal-enerġija din inbtiet imma miexa bil-mod biss, b'mod kajman. Fl-2017 kienet l-ewwel eh, sena fejn aħna produċejna iżjed eh, enerġija ġdida mix-xemx u minn sorsi oħra kollha flimkien meta tqabbilha mal-enerġija tradizzjonali ma rridu nħaffu. Għanna ċerti ċifri, ċifri li jipprovaw, li għatu prova li eh, l-Unjoni Ewropea għandha alleati importanti u kbar ħafna, anka għandek id-Danimarka, per eżempju, l-Ġermanja, fej għandhom Eh, taħlita ta' enerġija li mixin fit triq tajba imma rridu nħaffu l-pass. Anka r-Renju Unit, eżempju pożittiv, nazzjon illi mexxa u kien ċentrali għall-industrija, għall-revoluzzjoni industrijali, kien hemm il-faħam kullimkien u issa ir-Renju Unit niżel għal 2% fil-taħita tal enerġija li tiddependi fuq il-faħam u qed iġibu iktar alleati flimkien, qed jissir xogħol tajjeb u jekk la fajta din isir eh, fir-Renju Unit din it-taħlita ta' enerġija ma jfisser eh, li m'għandix issir m'għandix għax ma ssirx postijiet oħra f'pajjiżi oħra. Allura dan huma storji sejjer ta' ta' suċċess Irridu naraw issa kif da kollu jista' jgħaddi għal bqija tad-dinja u nħaffu dejjem iżjed il-proċess. Settur importanti ħafna huwa il, il it-kessieħ il-cooling. Għanna, l-ikbar kumpaniji tal-assigurazzjoni u daw għaluli illi fin norveġja il- il-temperatura tnizzel b'nieqes 5 gradi. fil-biniet għaliex għaxem in-nies kollha fid-dar ikunu qed jipproduċu enerġija u investimenti qegħdin jipproduċu enerġija allura mbagħad inizlu t-temperatura. it-kessi huwa rari ħafna f'diversi reġjuni miljuni ta' nies illi ħaj ħaj eh, jiexu f'tiksieħ fid-dinja. Xini se profaw jikkalkulaw il-power plants kollha biex jiprovdu dan il-tiksieħa tiksieħ għaxu huwa enormi. Din teknoloġija daf li dejn, aċċessibbli, tista' tipproduċi l-istess Eh, enerġija fer minqas enerġija użata. Irridu irridu u koelezzjoni dinjija ta' tiksieħ b'diversi entitajiet u aġenziji qed nintroduċu teknoloġiji ġodda biex nassiguraw illi anka l-ozone layer inkunu nistgħu nipproteġuh. Ok, the next phase is... Fazi li jmessi għan nassigura li dakollu ikun iktar, ikun iktar effiċenti għall-enerġija u jekk ikonna tiksieħ sistema ta' tiksieħ nadif nistgħu eh, naffettwa b'mod pożittiv il-tisħin globali. Allura, waqt li t-tiksieħ nistgħu nikkonsidrah bħala punt żgħir fil-fatt għandu effett ikbar. bid-deċiżjoni tagħna nistgħu nagħmlu impatti kbar l-Unjoni Ewropea u l-allijati mad-dinja kollha. U President Franċis Macron eh, eh, u attiv fuq daw il-kwistjonijiet u dir tista' tkun opportunità biex inġibu is-solari mal-bqija tad-dinja b'mod maġġel għanna l-Afrika fejn għanna kontinent fej li tista' tmexxi li tista' tkun minn ta' qudiem u tmexxi f'dak li għandu x'aqsam ma' enerġija mix-xemx. Allura l-enerġija settur kritiku jekk naraw il-figuri, l-użu tal-art, foresti, 20% tal-missjonijiet ġejjin minn eh, użu illegali ta' tnħija ta' foresti jew anka minn artijiet fejn hemm il-pit. Is-sena l-oħra Peatlands kien hemm minn bejn fejn il-Kongo u l-ammont ta' karbonju maħżun hemmhekk huwa ta' sentej tliet snin ta' emissjonijiet. Jiġifieri kien rilaxxati daw rilasċati ta' fl-agrikoltura dak ikunu indaqs ta' sentej tliet snin ta' missjonijiet biex naraw l-importanza ta' dawn il-peatlands imma l-iżvilupp li jista' jsir fiż-żewġ eh, eh, stati tal-Kongo dan jista' jsir u rridu nipproteġu dawn l-artijiet edin f'parti remota ħafna imma rridu nibdew e, ikun tajnuna li nibdew e, niprotiġuhom daw l-artijiet. U politiki f'da senturi jgħinu l-Brazil naqset it-tniġis e, bej 70-80% il-kritiċi ma jaqblux, irrid ikun hemm tnaqqis fil-forestazzjoni, imma hemm ukoll żieda jixfir mhix kompletament lineari fl-2017 il-grafika niżlet iżjed l-isfel inħoss li dan huwa riżultat tal-aġeb huwa kien hemm il-kriżi politika u l-ġlida politika volja ma kienx violenti imma il-fatt li ix-xellu kullemin tal-politika eh, qablu u mxew eh, b'mod eh, pożittiv fuq il-forestazzjoni u se tħalliċ riżultati pozittivi m'hemmx garanzija għal futur imma da Eh, l-ikbar eh, pajjiż eh, ta' foresta fid-dinja wera x'għandu jsir. l indonezja eżempju ieħor, u li għaddew l liġiet kollha li hemm bżonn jgħaddu għas Greenpeace ma sabet xej xti kritika il-kumpaniji kbar fl-Indonezja, Singapore, il-kumpaniji kollha anka tal-injam, imxew kontra id-deforestazzjoni din hija politika brillanti imma xorta deforestazzjoni tkompli għaddejja għaliex naħseb bażikament għaliex jekk tmur fuq il-livell lokali hemm ftit inċentivi biex tapplika l-liġijiet tal-art. Allura jekk sindku jkun irtiġi elett, e, kif jista e, ma jagħtix konċessjonijiet forestali biex Iġifieri jekk inti toħroġ għal xi elezzjoni municipali lokali x'inhi, eh, inti eh, ma tagħmel xejn fuq il-favur il-forestazzjoni biex tkun tista' titla. Allura t-tweġiba tagħna hija ninkoraġġixxu l-gvern biex implementa l-liġijiet. Fl-istess ħin nibdlu l-ekonomija lokali biex bekk in-nies ikollhom benefiċċju eh, biex jiddefendu l-foresti tagħhom jekk in-nies jaraw illi il-ħajja il-livell ta' ħajja tagħhom tittejjeb billi jipproteġu l-foresti, allura ikunu jistgħu jiddefenduhom iżjed. U din hi l-aħħar garanzija biex tipproteġi l-foresti. Il-Brażil kellhom suċċess kbir fir-relazzjoni tagħhom ma' gruppi differenti skemi kbar b'investituri Ewropej li palli kbar ikbar bank fl-Ewropa li għall-linja umana u qed jagħmel skema ta' investimenti kbir f'agrikoltura sostenibbli fl-Indonezja lan u nassiguraw li l-bidwi jkollu iktar tul finanzjarju mill-razzett tiegħu jekk inti tipprovdu ċerti inċentivi. Allura hemm li tagħti iktar lil bidwi milli tħassar ta' meħsara l foresti. U għamnek għanna l-Unjoni Ewropea nissonatu għajnuna il-parti kbira għandha tiġi minn investiment privat, imma forsi ftit flus pubbliċi għandhom jgħinu għandhom jistgħu jgħinu biex nagħmlu dil bidla. Umbat għandna l-ETSs, l-Emission Trading Schemes. hija fantastika jekk għandek industrija li li ħazzit fil eh, fil eh, jekk ħazzit fil-effiċenza fl tagħha intom tafu l-figuri fiċ-Ċina wkoll erba' biljun Ċiniż eh, imdaħlin fija, imma dan ifisser ukoll li 900 miljun ieħor miex. Iġfir daw trading schemes huma importanti. U rridu nitfgħu f'żed flus għal protezzjoni tal-foresti. huwa diffiċli ħafna li wieħed ikun jista' jbih dawn l-industri tas-siment e imma flok naraw ħafna stampi sbieħ tal-foresti bl ximin u l-rangatan, eccetera imma nixtieq nipprova nitkellem fuq il-plastik punt fuq l aġenda globali l-iktar punt kruċali ħafna progress li fuq il-plastik Ewropea pasta ġkant il-qoddim kif qal il-Prim Ministru Mulder u wet illi sal-2022 ikun hemm mirit ewlenin fuq dak li huwa il-plastik għax huwa impossibbli eh, ġew fil-Parlament Britanniku pereżempju li tajt illi l-Indja tista' tagħmel hekk jew Franza u r-Renju Unit le m'hemmx fejn wieħed jinħeba Imma l-aħbar tajba hija illi l-Ewropa u l-Istati Uniti qegħdin jimxu fl-istess direzzjoni huma marbuti kol ma tibdil fil-klima din nitkellmu fuq ekonomija ċirkolari fejn eh, dan huwa ferm aħjar għall-ambjent u għall-klima u l-oġġetti tal-plastik għandna bżonn nirċiklawhom. Ma nafx jekk għandniex bżonn eh, dawn il-fliexken tal-plastik fl-Unjoni Ewropea, forsi nibdew nibdew E, għanna kontrat, pero mal-provedituri tal-fliexken tal-plastik, kanna ovvjament non nonorawh, imma tajab iktar se namlu hekk issa se nibdaw inferraw l-ilma. U għalek nistaw imbidlu l-imġiba tagħna u jina kuntent ħafna li nisma' l-Parlament Ewropew se jbiddel ukoll il-politika tiegħu fuq il-fliexken tal-ilma li għanna qoddimna, issa għanna bżon norbtu il-klima mal-biodiversità u l-ħarsin tal-biodiversità se jkun hemm il-konferenza fiċ-Ċina li se torganizza il-laqa internazzjonali l-msieħba kollha tagħha fuq it-tibdil fil-klima għanna bżon norbtu dawn l-affarijiet kollha flimkien. Per eżempju, Il-bira ħina parteċipajt mal-President, Viċi President Timmermans ma xi mexxejja wkoll Ċiniżi f'dan il-qasam u huma qablu wkoll li jorganizzaw dan l-avveniment kbir fiċ-Ċina. hemm bżonn dan iċċaqliq min-naħa ta' Washington, iċċaqliq mill-Brussell u mill-kapitali ewlenin biex intaqgħu f'Beijing biex ikun hemm dan il-forum li se ħafna il-progress uman. Grazzi ħafna lilek għal rapport ta' se komplut fuq dak li qed jiġri fil-politika tagħna ta' interess komuni. Eżis kollegi, min nixtieq jieħu l-kelma is-sur Lajnen, is-sur Gribrandi, insomma nibdew bis-sur eh, Lajnen Iva, Erek għandna nafu l xurxin prosit tal-impenn tiegħek. Il-UNEP dejjem kellhom diretturi li eh, kienu impenjatu sew kollha kemm huma mibidu bidu sal-aħħar. Ma nafx hekk tistax tagħmel kumment fuq il-fatt li wasal il-waqt li UNEP tmur minn programm sa' tal-ġnus ma' għalhekk għalek mħabba l-izvilup tal-organizzazzjoni tijak, minn tkellimt fuq il-punti ewlenin u tkellimt fuq l-esistenza stess fuq din il-pjaneta. U n narrattiva tantija importanti meta inti għandek programmi ġifiri bli xkonna pjaneta mingħajr nġis, din hija narrattiva illi kulħadd f'kull raħal f'kull reġun jifhimha għaliex hija ħaġa tajba għalihom. Issa biex nżomm fil-qosor. Aħna qed nimxu wisq bil-mod Diskutejna r-risoluzzjoni fuq Katowice da l u konna nilmentaw li għedina ġiċu bil-mod wis e teknoloġiji IVA jesistu ximda qed il-finanzjament ta' din it-trasformazzjoni hija mxekla u l-finanzjament ekoloġiku u kol forsi tista' tikkummenta hemm ħafna flus fid-dinja x'nistgħu nagħmlu biex ikonna finanzjament favur l-ambjent li jkun aħjar mill-ju. Issa nġi għattini kumment tiegħi fuq l-adattament. Jiena noqgħod ftit il-bot mill-Lussemburgu qatt ma kellna tornejdu imma kellna tliet tipi f'tliet tirħula u għalhekk għandna bżonn adattaw xi ftit għal dawn għal dan l-aġir din hija sfida wkoll għal UNEP x'edin tagħmlu jekk qed tagħmlu xi ħaġa fuq il-fatt ta' li nadattaw ruħna u nafsguli hemm kollegi li għandhom mistoqsijiet is-sul balċso issa imess. Grazzi ħafna, Signora President. fogalmazni. Grazzi. Jiena se nipprova nżomm fil-qosor ħafna ma tantx għandna ħin. L-ewwel punt. Dan huwa relatat mal-ftejjim fuq il-klima ta' Pariġi. Sistu impenni vinkolanti aħna dan rajnieħ bħala eh, kisba kbira imma qed jgħidulna issa illi dawn l-impenni mhumiex daqshekk vinkolanti. Saqsejt lis sur Kanjete fuq kif nistgħu eh, Insommu responsabbli l-Stati Uniti x president Obama wara kollox impenja ruħu. Kif, kif jistaw ikunu responsabbli l-qas isu possibbli, issa niġi il punt tiegħi. Daw kollha il-impenjaw ruħhom jaħsbu il-2 fil-mija huwa ftit wis aħna responsabbli għal 14% tal-emissjonijiet. Issa. Għanna bżon nikkonsidraw tħassib tal-istati membri mhux biss fuq il-protezzjoni tal-ambjent imma wkoll fuq kwistjoni soċjali jekk inkunu wasanna għal 2% nkunu għamilna kontribut u però dan għandu bżonn jinħass madwar id-dinja u dak li d-direttur eżekuttiv qal huwa interessanti ħafna xem bżonn illi nitkellmu b'mod pożittiv fuq il-kura tal-klima. Mhix kwistjoni biss li mpinċu situazzjonijiet disastrużi għandna bżonn nibqgħu pożittivi Imma ovvjament ma nidux eh, naħsbu u nilludu ruħna illi meta nitkellmu fuq kemm l-affarijiet huma sbieħ pereżempju fin-nofsinhar tal-Indja bl-użu tal-enerġija mix-xemx fl-ajruporti jekk nitkellmu fuq pereżempju kemm l-installazzjonijiet eh, li jieħdu l-enerġija mir-riħ huma sbieħ din hija biss illużjoni jesistu ċerti ċirkostanzi li mhumiex se jinbidlu hemm telf pereżempju ta' xemx fi nofsinhar tal-Indja ħafna riħ fit tramuntana tal-Ewropa ma jeżistux l-istess kundizzjonijiet kullumkien. U jiena nirrispetta ħafna il-Ġermanja għal dak li was tal-inġija li tiġġedded ma nafu illi per eżempju bnew ħafna installazzjoni li l-enerġija mir-riħ għax obbligati is-Sur Gebrandi grazzi ħafna s-Sur Solheim tal-qiegħed hawnhekk magħna. Impressjonanti diskors tiegħek meta smajna ġifieri x'edin tagħmlu tajtna l-istampa ġenerali, inti ffakajt kellek raġun fuq it-tibdil fil-klima u jiena naqbel 100% mija kelli fl-aħħar mill-aħħar se nsibu soluzzjoni teknoloġiċi għat tibdil fil-klima u naħseb l-eżempju tiegħek tal-Mużew tal-Faħam ta' Kentucky huwa emblematiku u jiena naqbel miegħek. Però jiena għandi żewġ mistoqsijiet. Mistoqs inti bdejt semmi li Trump imma ma naħsibx li Trump hija raġuni tal-problema tal-Istati Uniti riżultat ta' moviment usa tan nies naraw l-istess ħaġa anki fl-Ewropa u f'parti oħra tad-dinja fejn dawn in-nies ma jistawx eh, jilqaw l-sfidi l-kbar li għandna ambjentali ma naħsibx li jemnu illi tibdil fil-klima mhuwiex problema imma huma jinjoraw il-problema u jipprovaw il-limma qasbis jaħsbu fuq din il-problema. Jipprovaw jisibu soluzzjonijiet politiċi illi huma biss fuq medda qasira ta' żmien li fl-aħħar mill-aħħar daw se aggravaw il-problemi. U għalhekk insaqsi x'nistgħu nagħmlu fuq din il-problema għax naħseb li hija problema enormi tista' twassal għal konklużjoni illi id-demokrazija attwali ma tistax tilqa problemi kbar bħal dawn bħal tibdil fil-klima u l-biodiversità. Nemmen illi għanna bżonn demokrazija biex nitrattaw din il-problema ma kif nistaw naġixxu u fl-istess waqt ikonna l-maġġoranza tan-nies illi jemnu fl-aġenda dejjem tagħna. Din kienet l-ol mistoqsija tiegħi. Inti mbagħad semmejt il-biodiversità, id-deforestazzjoni, il-issa l-kriżi sikta. Kien nitkellmu ħafna fuq it-tibdil fil-klima u issa ninsow per eżempju problema enormi ta' telf tal-biodiversità jina wis nibsa li l-umanità se se dbati mill-ġuħ qabel ma tinduna li qed titlef il-biodiversità. U għalhekk mistoqsija mhijiex suppost nagħmlu. Naf li s-CBD taħdem u għandek eh, raġun illi l-kop fiċina tal-2020 se jkun kruċali ma jina nitkellem iktar fuq it-kabbir demografiku. Din hija ħaġa li tinjoraw dejjem. Jekk naraw speċjalment reġuni vulnerabbli fid-dinja fl-Asja u speċjalment fl-Afrika, jekk taraw eh, l-antiċipazzjonijiet ta' tkabbir demografiku, isna qegħdin niġġieldu mal-xejn nagħmlu dak li nagħmlu it-tibdil fil-klima pereżempju nemnu illi sensibu soluzzjonijiet tekniċi imma għall-elementi l-oħra xiġri minnhom, pereżempju deforestazzjoni, telf tal-biodiversità, jekk naraw l kabbir enormi ta' popolazzjoni f'pajjiżi bħal Niġerja u parti l-oħra tal-Afrika, għandna bżonn linji ta' politika biex nilqgħu għal dawn l isfidi da ma jfissirx popolazzjoni biss. Għandna bżonn nirrasnu it kabir demografiku birrata eh, ta' tissa u ta' deċenni ġejjin. Eh, dan huwa tabu politiku naf nirrikonoxxi imma xi ħaġa li għandna bżonn indirizzaw. Għalhekk din tkun it-tieni mistoqsija għalija kif għandha rwol l-UNEP. Grazzi ħafna issa is-sur Danke, Frau <coughs> Vorsitzende. Vielen Dank. Grazie ħafna, Signora Presidente. grazie l Solheim. Ta' stampa ġenerali eccellenti għandi xiftit kummenti x'nagħmel. Mod ġenerali, l-impressjoni tiegħi ta' dak li kontattajt hija illi nistgħu impinġu stampa sabiħa tas-sitwazzjoni u tentativi politiċi biex nikontrollaw is-sitwazzjoni imma għaliex CO2 dejjem jilħaq livelli rekord sena wara l-oħra. Hekk qed naqraw għalmenu fi stampa internazzjonali. Ent tkellimt fuq l-użu tal-enerġija, l-użu tal-art. Ma tantx però tkellimt fuq l-agrikoltura. Nixtieq nagħmel referenza għal Dr. Henel Steingert u rapport tiegħu il-Long Shadow of Lifestyle. dan huwa rapport ta' ġnus maquda din hija isa mannara fuq eh, rasna għax l-FAO qed tgħid li sal-2050 bir-doppjata l-produzzjoni tal-laħam u Dr. Henning Steinfeld fir-rapport tiegħu wasal għall konklużjoni illi illum diġà 18.2 percentaġġ ta' emissjonijiet ta' CO2 huma kawżati mill-produzzjoni tal-laħam. Issa kif suppost nittrattaw din il-problema? Iċ-Ċiniżi ħaddu passi pożittivi u din fl-aħħar kongress tal-poplu qalu illi per capita l-konsum tal-laħam se jkun imnaqqas minn 75 l 45 grammi kull jum, imma pajjiżi oħra madwar id-dinja mhumiex qegħdin jagħmlu l-istess. U mbagħad il-problema globali tal-produzzjoni tal-laħam hija xi ħaġa li inti ma semmejtx u nixtieq tassew inkun naf kif taħsibha int. u mbagħad tintkellimt fuq id-deforestazzjoni u t-terf tal-biodiversità. Jiena eh, qiegħed fid-delegazzjoni eh, tal-Azja tax-xlok u ma tantx nara xoqa illi nwafqu deforestazzjoni hemm min jixtieq forsi li jkun hemm deforestazzjoni iktar bil-mod imma għal dik li għal Amerika forsi l iva qed jimxu iktar bil-mod imma dejjem ikomplu kif nistgħu nikkontrollaw id-deforestazzjoni u kien kif nistgħu nwaffquha darba l dejjem. Grazzi. So, no, I'm turning to you. Issa nadilek il-kelma sur Solheim għal kummenti tiegħek. Questions? Thank you very much. Uh, lots of great questions. Iva, ħafna mistoqsijiet tajbin ħafna, se nipprova nindirizzhom waħda f'wahda, waħda wara l-oħra, mela l-ewwel is-sur lajn jien nippreferixxi illi l-UNEP ikun aġenzija ma ma nissa noqgħod niġlida din il-ġlida għax mhux se jkolli suċċess fil-klima eżistenti u ħela ta' ħin ikun talija u naħseb meta hemm differenza bejn aġenzija u programm Jiena nippreferixxi eh, naġixxi minn flok. U meta nitkellem fuq il-UNEP kulħadd jifhem il-wall ta' din dan il-programm. U għalhekk jekk minflok programm minn sir aġenzija għajduli imma ħan nifokaw issa fuq kwistjonijiet mhux interni tal-ġnus maquda mu fuq kwistjonijiet li tassaw jgħinu lill-Ewropa, l-Afrika u ċ-Ċina biex ikollna pjaneta ħilsa minn eh, tniċis. Mela, għedin nitkellmu fuq il-finanzjament kbir u triljuni imorru federazzjoni tajba ġifri pjaneta eh, ekoloġika se, se nitilfu. Aħna nixtiequ aħna nixtiequ l-finanzjament imma qegħdin nitkellmu fuq flejjen żgħar anke zona żona subsarjana tal-Afrika l-ekonomija inqas minn 5% jiġifieri il rwol forsi fil-bidla ta' Ċina fil-provinċi ta' Ċina nies mit derba iktar onja mill ġenituri mhux tanna nitta tal-ġenituri tagħhom u għalhekk qegħdin nitkellmu fuq politika adattata u nimobilizzaw is-settur privat. Dan jista' jkun aġent, jista' jkun katalista. Dak li għamilna fl-UNEP huwa li naħdmu bis-setturi l-kbar, nifissaw il-linji gwida, dan għamilnieh mal-kumpaniji tal-assikurazzjoni, issa mal-banek il-kbar fid-dinja, fl-Ewropa. Għadni kemm intqajt mal-Bank Industrijali taċ ċina l-ikbar bank fid-dinja li huma wkoll se jaraw li huma dawn il-linji gwida biex nevitaw il-konsekwenzi l-iktar negattivi tal-brown economy u biex hekk insaħħu l green economy, ġifier l-ekonomija favur l-ambjent. Għanna kellna rwol importanti nistgħu nitlu iktar fid-dettall aħna msiħba wkoll fil-banek il-gbar, pereżempju l-Bank Gbali tal-Olanda biex ikollna skemi ta' investiment favur l-ambjent ċifiri aħna din naraw x'nistgħu nitalmu wkoll minnhom. L-sur Balzan issa ma nafx hekk għandniex nirreflettu wisq fuq l-affarijiet vinkolanti jew lex fl-aħħar mill-aħħar Ma nistawx nibatu l-Pulizija biex ninfurzaw l-Istat Unitu laqas biss il-Polonja illi jirrispettaw l-ftemiet ehm, internazzjonali. Nitkellmu fuq il- dak li huwa tajjeb, dak li huwa ġust. Il-nazzjonijiet kollha għandhom bżonn eh, jifmu illi qed jagħmlu da kollu għal nazzjon tagħhom mhux għal xi raġuni oħra, tajjeb ikonna ovvjament eh, ftejmet li jkunu vinkolanti ma anki moralment nistgħu jkollna f'temiet vinkolanti. Insemmejt il-Ġermanja meta ndur id-dinja dejjem nitkellem fuq il-Ġermanja kif għamilt f'Nairobi l-ġimgħa li għaddiet għax hemm dawk illi jaħsbu illi hemm l-iżvilupp ekonomiku u li wieħed jieħu e, b'serjetà l-ambjent, ġifiri wieħed issa teskludi l-oħra, le mhux il-każ. Araw il-Ġermanja forsi n-nazzjon l-iktar fil-pjaneta li ħadmet l-iktar favur l-ambjent. Times Magazine fl-Istati Uniti xi ftit xurilu għamlet kategoriji klassifikazzjoni tal-performance favur l-ambjent u l-Ġermanja kienet fil-qoċċata. Inni notajt, għandkom semmejtu kol il-Norveġa, forsi in-natura aħjar fin-Norveġa jew fil svizzera imma daw forsi għaxu ma xortjati għax hemm 80 miljun Ġermaniżi u 5 miljun Norveġiż mal-Ġermana tant għamlet biex eh, tmur favur l-ambjent u grazzi wkoll tal-partit tal-ħodor, lis soċjetà ċivili, grazzi wkoll għal fatt illi Angela Merkel kienet Ministru ta' l-Ambjent, għax l-Ambjent importanti għalija, il-Sugardvel u eh, tal-Partit Soċjal Demokratiku tnejn li huma mat u għandhom ċittadini illi jipparteċipaw f'soċjetà ċivili u hemm il parti tal-ħodor ukoll li huwa qawwi ħafna fil-Ġermanja u dan huwa l-benefiċċju għal Ġermaniżi anki għal postijiet tax-xogħol jiena meta Angela Merkel iddur mad-dinja f'delegazzjoni kummerċjali titkellem mal-intraprizi eh, u kol titkellem fuq il-protezzjoni tal-ambjent, iddaħlu dan dan dan dan is-suġġett għax ximdaqqiet it-talbiet fuq l-ambjent jiġu mis-soċjetà ċivili ma issa qed jipprovdu wkoll ħafna postijiet tax xogħol ħanki fil kumpaniji tal-familji. Ġifieri din hija tweġiba tal-Ġermanja imma ċina wkoll se tagħti replika tagħha u ma tistax teskludi u m'hemmx m'hemmx bżonn teskludi l-ambjent għax favur il-kummerċ e viċeversa. Kan um, democracy Mbagħad jekk id-demokrazija tistax twassal ar riżultati. Iva din hija l-kwistjoni il-kbira, l-prinċipali. Mux eh, memx dubju illi d-demokrazija hija l-aħjar eh, sistema fid-dinja. Iżda, hija kwistjoni oħra ta' jekk id-demokrazija tistax twassal għal riżultati jekk eh, f'xi każijiet din id-demokrazija qed tonqos lill istess ċittadini tagħha hawnhekk fl-Ewropa. Nridu nifmu jekk din il-sistema xa taħdem tajjeb eh, fil-qasam tal-edukazzjoni, saħħa, etc. Eh, aħna inħossu illi għanna nwiġbu b'mod pozittiv, jiġifieri illi iva, id-demokrazija tista' twassal għal riżultati pozittivi. Però sfortunatament xi drabi il-medja tintuża b'mod ħażin. Nissuġġerilkom li taqraw lil Steven Pinker kitib Amerikan tal-periodu ta' l-Enlightenment illi jitkellem dwar kif is-soluzzjonijiet bħalissa huma aħjar issa mill-qatt kienu fil-passat. Ħafna għandhom din l-idea romantika illi fil-passat l-affarijiet kienu jimxu aħjar. Però mhux il-każ qabel uh, per eżempju l-istenniet ta' ħajja f'Liverpool u Manchester dawn il blit kbar eh, kienet baxxa ħafna fil-passat, kien hemm żmien fejn kienet 40 sena llum il-ġurnata hija 70 sena l-istennija ta' ħajja. Jiġifieri dan il-progress fantastiku qed hemmhekk għaċ ċittadini biex igawduh dan fostna nammetti illi hemm ċerta negattività fil-Europa, fil-Amerika ta' fuq, jek ikun kollha morru ċina din in-negattività ma teżistix. Huwa importanti li noħorġu minn dan iċ-ċirklu vizzjuż u niffukaw fuq eh, l-aspetti pożittivi. Eh, anka fil-qasam tal-ambjent hemm ħafna aspetti pożittivi Eh, solvejna l-problema tal-xita aċtuża li kienet l-ikbar problema fil-passat fin-Norveġa is-sitwazzjoni bħalissa hija aħjar mill qatt kienet qabel il-revoluzzjoni. Eh, għaliex għal mit sena kien hemm żmien fejn għal mit sena sħaħ aħna ma kellniex salmun fix ma jartana. Issa li dan it-tip ta' tniġġis app salamun terġa sibu fil-prata tagħna, um, fil-xmajar tagħna. U ta' min wieħed jiċċelebra dawn is-suċċessi għaliex dan huwa dak li għawilna qalbna għal ġejjini. Itkabbir fil-popolazzjoni. Ma nasibx li huwa suġġett tabu. Irridu nsemmaw leħna dwar dan il din il kwestjoni Hemm żewġ bnadi fid-dinja fejn it-tkabbir ta' popolazzjoni hija problema serja fl-Afrika u fix-xlok tal-Asja. Eh, Fiċ-Ċina eh, il-popolazzjoni telat u xejrit juru li meta titla b'dak il-mod terġa tibda tinżel. Dan ġaranka fil-Russja, u nimmaġinaw li ser seħħanka fil-nofsinar, nofsinar tal-Azja. L-iktar problema kbira dik tas saħel fejn qatt hemm ommijiet nissa li kollhom seba' tmin eh, wildijiet f'ħajjithom. Il-problema hija li mbagħad ikun hemm livelli baxxa ħafna ta' edukazzjoni u nuqqas ta' possibilitajiet ta' impjek. U għalhekk dan mhux sostenibbli. U importanti illi dawn in-nisa jidħlu fid-dinja ta' jiġu edukati. Dan, meta, meta dan inseħ, meta n-nisa jibdew jiġu edukati, il-numru ta' wildijiet jonqsu ħafna. Dan ġara fl-Iran, ġara fil-Bangladesh u uh, il-progress huwa fantastiku. Eh, Bangladesh eh, huwa kas fejn eh, qed naraw rajna fil-passat anzi li kien hemm problemi kbar, issa l-problemi għadhom jeżistu però ittaffew ġmielhom. Jiġifieri l-edukazzjoni tan-nisa, l-lotja tas-seta lil-nisa dan huwa importanti, importanti biex irrażnu t tkabbir tal-popolazzjoni Ovvjament, din il-problema ma teżistix fl-Afrika kollha kemmi, f'xi pajjiżi tal-Afrika il-problema traznet, twaqfet. Mbagħad hemm il-problema assoċjata ma, dan l-aspett li dik tal-immigrazzjoni. Aħna ma nistgħux eh, nibnu ħitan kif eh, bħala soluzzjoni, is-soluzzjoni hija oħra. Iż-żona tas saħel ukoll huwa każ fejn aħna intervjenejna, intervjenejna permezz tal-użu ta' l-enerġija. Però ejja ma nsemmux u ma nitkellmux fuq il- il-żieda fil-popolazzjoni tad-dinja bħala tabu. Mbagħad finalment l-agrikoltura u l-biodiversità Uħut mill-inizjattivi li tieħdu mill-Unjoni Ewropea dwar in-naħal pereżempju ma pożittivi ħafna. Bżonn illi ninvolvu ruħna f'tip ta' agrikoltura illi mhijiex mono agrikoltura ta' tip wieħed biss. Aħna wkoll investejna ħafna biex nitrasformaw L-agrikoltura f'xi bnadi tad-dinja f'agrikoltura illi hija iżjed sostenibbli u ntlaqgħu b'mod pożittiv 150 elf eh, bidwi. Lan tagħna huwa l-idea tagħna hija illi xi darba naslu għal 6 eh, miljun bidwi illi għad taħt il-kappa ta' dawn l-iskemi u anka nindirizzaw il-problema tal-prestiġiti. Din hija kwistjoni essenzjali għal ġejjeni tal-pjaneta. Hemm ukoll kwistjoni tal-fatt illi bżonn ta' iżjed hemm 9.5 biljun ħal eh, bejn 9.25 biljun ħal li trid titma dan qed qisu ukoll il-trabbi li qed iridu eh, jitwildu, però fil-waqt li rridu nipproduċu iżjed, irridu nipproduċih b'mod iżjed sostenibbli. M'hemmx dubju fuq dan. It was really interesting. Thank you very much. Tassew interessanti dak l-intervent. Prosit. M'għandix dubju li ser ikollna l-opportunità illi niltaqgħu f'okkażjonijiet oħra u nerġgħu nagħmlu skambju ta' femit mill-ġdid nerġa' ngħidlek kemm aħna napprezzaw il-preżenza tiegħek f'dan il-kumitat u ejja nittamaw illi l-azzjonijiet konġunti tagħna ikollhom riżultat ċaru pożittiv fl-aħħar. Grazzi. On yeah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 you will have to restrict time. You have Lavia for Florence and Lyman for Bonafé. Okay. So this was really interesting. Tassew kien punt interessanti, pero issa għedin ftit lura għatfadlina żewġ rapporti u għatfadlina bis 40 minuta għad dispożizzjoni tagħna. Mela ser ikolli naqas l-ammont ta' ħin li għalih tistgħu titkellmu. L-ewwel nibdew bil-qafas ta' monitoraġġ għall-ekonomija ċirkolari. Nibdew minnu fih eh, bid-diskussjoni. Uh, sur Florence ser jitkellem sur Lavija. Grazzi ħafna. Illum jena qed nissostitwixxi lil Sur Karl Heinz Florence għaliex ma setax ikun fostna. Bħalma kulħadd jaf l-ekonomija ċirkolari hija kwistjoni komplikata ħafna u fl-istess waqt jew ukoll dinamika ħafna. Għalhekk għandna bżonn ta' xi ħaġa li tigwidana kemm min ifassal il-politika kif ukoll in-negozji li jieħdu deċiżjonijiet biex naslu għal miri sostenibbli. L-qafas ta' monitoraġġ għalhekk hija biċċodda importanti, importanti biex aħna nifmu li ma' miżuri ġew eh, influenzati u salim appunt il- kompitu tal-qafas ta' monitoraġġ huwa dak li jippermettilna nipperifikaw jekk aħniex mixin fid-direzzjoni tajba jew jekk għandniex bżonn nirranġaw il-politiki tagħna konsegwenza ta' dan trid tkun imsejsa fuq data komprensiva u indikaturi olistiċi. Il-Kummissjoni waslet għal eh, l-anijiet li hija weditna. Però fl-opinjoni tiegħi dan is-set ta' indikaturi huma biss eh, l-ewwel eh, tentattiv ta' direzzjoni li għandna bżonn nirċievu, hemm bżonn li naħdmu żjed fuqhom u l-istess jaħdmuha jaħsbuha xi stati membri. Xtaqt illi din il-proposta tippermettilna li nkejlu l-progress u l-kisbiet u l-azzjonijiet konkreti ta' pjan ta' azzjoni kollu kemmu tal-ekonomija ċirkolari tal-Kummissjoni, iżda sfortunatament ikopri biss parti mill-pjantazzjoni qed nifukaw li zjed fuq iċ-ċikli ta' ħajja b'mod partikolari dan qed tisir fil-premessi. Il-fażi ta' skart trid tiġi e, konsidrata ħafna. Il-pjantazzjoni nnifsu jitratta l-kwistjoni tal-effiċenza tar rizorsi u illi Eh, nindirizzaw ukoll tmim il-ħajja tal-prodott. L-użu ta' materja prima sekondarja tiġi indirizzata però mhux biżejjed biex ta' toffri raġuni għal dik il-lista ta' indikaturi. Hemm ukoll il-kwistjoni ta' produttività eh, li mhux qed tiġi indirizzata l-Kummissjoni tista' tispjegalna għaliex dan huwa l-każ U l-aħħar iżda mhux l-inqas mhux qed nifhem il rabta li teżisti mal-miri ta' żvilupp So, uh, ta' svilup sostenibli. B'mod partikolari l-SDG numru 12. Hemm kwistjonijiet oħra li xtaqt inqajjem, però ma nixtieqx nidħol wisq fid-dettall f'dan l-istadju. Nixtieq għalhekk nitlob lill kummissjoni biex terġa' tirrevedi l-proposta tagħha jew għalmenu għalli tkompri ta' ġurnalista ta' indikaturi. Għal din ir-raġuni kun ta' beneficju għalina li nikkoperaw ma' l-istati membri u mal-kommissjoni biex bekk din tapplika biex bekk nifmu aħna kif ġiet imfasla din il-lista ta' indikaturi. Grazzi ħafna fissem is-Sur Florence. Grazzi ħafna s-Sur Lavija tal-li wassalt il-messaġġ. Issa, Naddi l-kelma l-Sinjura Bonafè, un-bat l-Sur Lajnen. Jina fil-fat ħan itkellem fissem il-Sinjura Bonafè, jgħid is sur Lajnen. Aħna nemmenu illi il-xol tal-Kommissjoni illi ħoloq lista ta' 10 indikaturi għall-ekonomija ċirkolari ma tilħax il-bżonn illi noħolqu qafas ta' monitoraġġ ċar u komprensiv illi jista' jkejjel il-progress b'mod olistiku. Dan u l-punt prinċipali. Fil-fatt aħna qed nisħu kif l-indikaturi indikati mill-Kommissjoni jiffukaw l-iżjed fuq kif jiġi ġenerat l-iskart u r-riċiklaġġ Dan mhux konformi mal-ġerarkija tal-iskart illi għandu iqis bħala l-ewwel priorità tiegħu il-prevenzjoni tal-ġenerazzjoni tal-iskart. Barra minn hekk mhux qed jitqies biżejjed id-decoupling tal- tkabbir ekonomiku mill-użu ta' rizorsi u l-impatt ambientali. Għalhekk nitolbu lill kummissjoni kif ikkonsidrat dawn il-konklużjonijiet fid-daw tal-platt pjattaforma tal effiċenza eh, tar rizorsi u kif bat integrom f'dan il-qafas. Barra minn hekk hija ħasra illi m'hemmx indikatur għal produttività tar rizorsi Aħna għadna ma nistawx inkejlu kol u nikkonsidraw il-miri fil-qasam tal- tal-faham u hemm bżonn ukoll ta' miżuri li kejlu ir-rabta tal-ekonomija ċirkolari flimkien ma' politiki oħra bħal pereżem flimkien ma' politiki oħra. Fil-fatt nixtieq nsaqsi wkoll il-Kummissjoni għaliex ma sviluppax indikatur biex ikejjel u jikkomunika il-kontribut tal-Unjoni Ewropea lejn il-kisba tal-SDG numru 12 dwar il-produzzjoni u l-konsum Għalhekk aħna nisħu li l-Kummissjoni flimkien ma' l-istati membri tpoġġi fis seħħ azzjonijiet sabiex ittejjeb il-kwalità tad-dejta li nġabret. Nitolbu koll il-Kummissjoni sabiex tatina skadenzi ċari għall iżvilupp ta' dawn l-indikaturi u sabiex dawn jiġu eh, miżjuda, l-indikaturi li semmejt jiġu miżjuda mal-komplement li diġa jeżistu. Grazzi ħafna l-Sur Lajnen fissem is-Sinjura Bonafè, se ngħaddi l-kelma l-Sur Femis Maker, anzi ma nistax nadilu l-kelma għaliex mhux hawnhekk fostna. Hawn xi ħadd ieħor li intervjeni fuq dan il-punt? Jidher li mhux il-każ, mela nitlob li rappresentanta tal-Kummissjoni sabiex twieġeb għal dawk il-mistoqsijiet. Grazzi ħafna għal din l-opportunità. Nixtieq ngħid li l-Kummissjoni tilqa dan l-interess min-naħa tal-Kumitat fil-qafas ta' monitoraġġ l-ekonomija ċirkolari. Aħna tal-opinjoni ta'kom ukoll li din hija biċċa importanti. Nixtieq nirringrazzja lil eh, membri għal kummenti tagħhom u suġġermenti li huma għamlu. Mill-ġdid, nixtieq ngħid illi aħna naqblu illi il-passaċ għall ekonomija ċirkolari u l-monitoraċ tiegħu huwa importanti ħafna għaliex dan ser jippermetti lil min ifassal il-politika billi biex jifhem li huma dawk loqsma li fihom bżonn li jittieħdu iżjed azzjonijiet. Il-Kummissjoni provat tagħmel l-almu tagħha biex tadatta għafas ta' monitoraċ sempliċi u tamlu iżjed effettiv. Provajna nsibu bilanċ bej li nkunu konċizi u fl jien nkunu kompleti. U għalek konna xiftit selettivi pero fl-istess waqt provajna inkopru l-erba oqs matematiċi tal-pjantazzjoni tal-ekonomija ċirkolari tal-2015. Biex nwieġeb b'mod iżjed speċifiku għal mistoqsijiet li saruli minn dan eh, mill-onorevoli membri ta' dan il-komitat. Diversi mistoqsijiet rigward għaliex l-effiċenza tar rizorsi mhijiex inkluża. Il-Kommissjoni tqis illi l-produttività tar rizorsi u ehm, l-indikaturi tal-effiċenza eh, fil-materja fil-materjali hija importanti ħafna Però minħabba li kellna ċerta limitazzjonijiet, iddeċidejna li nifukaw fuq eh, il-konsum sostenibli, l-kompetittività u l-innovazzjoni. Però mm, fl-iżvilupp ta' din l-idea, aħna isna bir-reqqa iż-żewġ scoreboards, il-Resource Efficiency Scoreboards u eh, l-scoreboard tal-materja prima. U dawn iż-żewġ scoreboards imorru ħafna fl-imkien, xi drabi waħda tidħol fuq l-oħra u dan jorbot ukoll ma' rabta ta' kif u dan jorbot ukoll ma' kif aħna nikkalkulaw u naslu għal miri ta' żvilupp sostenibbli. Fil-fatt, infakkarkom il uħud mill-SDGs huma eh, uħud, skużawni, mill-indikaturi mm, li użajna jorbtu ħafna ma l-SDGs, partikolarment dak 11 u 12. Finalment, dwar decoupling. Iva, huwa minnu li hemm diversi indikaturi relatati mal-iskart, iżda aħna nħossu illi dan huwa partikolarment importanti. Aħna rridu nqisu l-kwalità tad-data, aħna naqsmuhom skont il-GDP u il-konsum uh, eh, domestiku u dan jippermettilna li naraw l-affarijiet minn lenti differenti rigward id-decoupling. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nistenna bil-ħerqa li nar r-riżoluzzjoni finali. Si ħafna, nalqu fuq dan il-punt fuq l-agenda u naddu għall-ħar il-marda tal-borreliosi. Għet nikkonsidra mozzjoni għal rezoluzzjoni. mill-ewwel nadil l-kelma l korrapporters u l-ewwel jibda s sur Peterle. Grazzi ħafna, Signora Ċe. Issa, din il-marda li jena stallim dibbiħa Ta' smajt biħa ma għandi esperienza personali tagħha hija disordni komplikata. Saret problema dejjem kull ma jmur tikber fl-Unjoni Ewropea. Numru ta' persuni affettwati kienet qed jikber anzi. U tibdil fil-klima en fi tixrid iktar maġġel tagħha huwa diffiċli ħafna biex wieħed jiddijan jinduna biha jagħmel dijanjosi tagħha dik problema waħda. Aspett ieħor huwa l-pazjenti għal xi żmien ma jkunux konxi bil-fatt li huma intlaqtu minn din id-diżordni u hemm għad kbir ta' pazjenti s'issa ġew ittrattati għal diżordnijiet oħra minna ma jkunu konxi tal-fatt li fil-fatt huma għandhom din il-borreljożi jider li dan juri li l-affarijiet kif huma bħalissa fuq livell Ewropew bħala kooperazzjoni għandna ċerti prattiċi li huma iżjed individwali ma m'għandniex approċ komuni. Allura għandna bżonn nibdlu s-sitwazzjoni minn kif ini mal-Unjoni Ewropea. Iridu naraw xċarfin għanna taħħa biex konna linji gwida iktar konformi nemnu li l-fondi addizjonali huma meħtieġa biex niżviluppaw metodi ta' diagnosi u trattament. E, apparentement, fondi ta' riċerka huma ta' importanza assoluta bħala co-sponsors aħna għan edin tmienja bħala co-sponsors ta' din mistoqsija bil-fom illi aħna ndirizzajna li l-Kummissjoni Ewropea għamilna dan għaliex għax aħna konvinti li hemm bżonn ta' iktar enfasi għal approċċ komuni u fuq il-medja ta' żmien twil tkun taħtiġa ikun taħtiġa kbira għal ta' pazjenti fl-Unjoni Ewropea naħseb huwa dak illi aħna illi l-ċittadini tagħna ħaqhom minn għandna. Grazzi l-attenzjoni. Grazzi fissem il-Sinjura eh, Serku għanna kellim li jmiss. Grazzi, signora President, tal-kelma. Nishtiq naqsam ma'kom xi ħsibijiet mill-kollega tiegħi li qed l llum dwar dil problema kbira tal-borreljosi jekk ma tkunx trattata din il-marda tista' twassal għal mewt e, il-figuri juru li jgħat f'dawn l-aħħar 10 snin lat ta' e, każijiet in e, tela l-fuq zdiet miżuri preventivi imma daw ma jittieħdux u essenzjali li jkollna kampanji ta' prevenzjoni speċjalment dawk il-postijiet u għan-nies li iktar esposti għal din il-marda u għalhekk nisħaq fuq il kummissjoni biex lil l-Istati membri biex jorganizzaw tali kampanji u jagħtu l-mezzi finanzjari biex jagħmlu dan aspetti li nixtieq nisħaq fuq u għal fatt li m'hemmx proċedura standardizzata diagnosi ta' din il-marda eh, u t-testijiet li qed jintużaw mhux dejjem ikunu preċiżi. Għanna bżonn koordinament taħjar u skambju tal-ħjar prattiċi bejn l-istati membri fuq diagnosi u trattament u l-protokolli tagħhom. Nittama wkoll illi mal-bidu tal-qafas finanzjarju ġdid ikun hemm iżjed fondi apposta u dedikati għal riċerka u trattamenti alternattivi u għal testjar iktar preċiż. Jekk aħna nħossu li l-reżistenza għal din tkun komuni fl-Unjoni Ewropea, u l-uniku mod ta' trattament ta' din l-infezzjoni hija permezz ta' antibiotiċi konklużjoni. Nirringrazzja l-kollegi kollha involuti f'din riżoluzzjoni għal kollaborazzjoni tajba ħafna tagħhom. Grazzi ħafna. Grazzi. Is-Sinjura Visnieska. Grazzi ħafna. Ċe, Sinjuri, din il-marda tal borreliozi huwa hija problema li qed tikber fl-Ewropa. Nieħu eżempju mill-Polonja u ngħidilkom li sa mill-bidu ta' seklu 21 l-att ta' każijiet djanjozati żdiedu e, fattur ta' 10 u ġifirma l europa għanna e, għanna madwar miljon Ewropa li jett jisofru minn din il-marda. Allura jina naħseb li verament nistaw ikonna raġun nejdu li għedin e, għanna uddimna din l-epidemika kwieta, għalix kwieta, għax għandek e, nies li e, intlaqtu minn din marda ma kellhomx x'dijanjosi tal kundizzjoni tagħhom sissa għandhom xi kundizzjoni imma din ma tkunx għadha ġiet identifikat eżattament bħala dik li għallura Allura dan huwa soġġett importanti ħafna għalina, irid ikun hemm e, skambju ta' l-aħjar prattiċi, flus biex jappoġġjaw u jgħinu il-riċerka biex da kollu biex jgħin jiżviluppa e, mezzi iktar effikaċi biex din il-marda l-pazjenti jkunu e, fiqu minna u biex id s-sir fi żmien iktar bikri, id-li kelli ma li jmiss. Grazie ħafna, Signora President. Mislilek jew lili? Jiena naqbel bisħiħ mal-approċ tar-rapporter u tal-kollegi tiegħi. Għax għana tħassib kbir. Reċentament kien hemm laqa eh, fuq reflexoloġija fi Franza u kien hemm ħafna nies protestaw qudiem il-Kongress għax huwa delitt huwa inqas ta' għarfien, mhux faċli bħala marda. Naħseb tajjeb li jkollna din ir-rakkomandazzjoni. X'edin insaqsu? Qed insaqsu armonizzazzjoni tal-kriterji. Il-kriterji bżonn ikunu l-istess skont il-pajjiż għax hekk le kif se nivalutaw in-nies morda. Qegħdin nitkellmu fuq xi ħames mit-telf sa sitt mit-telf fuq livell Ewropew imma hemm nuqqas kbir ta' preċiżjoni għax għandna nuqqas ta' kriterji. u Mbagħad hemm il-prova tad-dijanjosi hemm nies morda imma ma ġewx dinjastikati per eżempju għandna l-Western Block u Elisa fil-Franza ma oħrajn jagħmlu iktar diagnosi ġenetika u mbagħad hemm tests oħrajn u għalhekk għandna bżonn l-armonizzazzjoni għal dik li għad diagnosi mbagħad trattament il-kura għax xieħut għandhom kura, antibiotiċi, oħrajn jgħidu le m'għandekx għalfejn tati ħafna antibiotiċi għax imbagħad hemm l immunità U il kunsill qed jgħid li għalmenu fi Franza antibiotiċi għal ġimgħa u mbagħad jara wieħed jara l-iżvilupp tal-effetti kliniċi. Walek naħseb li huwa rwol ta' l-Ewropa illi iwaqqaw gruppi ta' studju jaraw in-nies qed jagħmlu fin-networks biex ikun hemm armonizzazzjoni tal-kriterji naraw id-diagnosi u dawk li jistgħu jkunu rimborsabbli għax hemm dawk li jmorru fl-Iżvizzera pereżempju meta jiġu lura ma jinħallsux għall ispejjeż tagħhom mbagħad il-franzament tar-riċerka jiena sorpriża ħafna, però tal-kwantità ta' persuni illi ma jħassuhomx sew jaħsbu li hija l-marda ta' lime u mux ta' bil-fors ija din il-marda u lek għandna bżonn iċċaraw din il pozizjoni anki jek mhijiex sempliċi. Ġem ekskuża, Madam Rizbenno. Dawn il-kellima li jmess issa. Mux problema dina jena kolla, jena bħal oħrajn hawnhekk nintaqgħu magħhom dawn il-morda u jena jiena id dan huwa suġġett li huwa tant kruċali palma jiġi fit-tmim tal-aġenda, fit-tmim tal-laqa u bħal Michel fi Franza tleġimatilu uh, eh, kont fl-Lussemburgu fil-laqa tal-livello li ma' pazjenti ma' esperti Ewropej minn Franza kif ukoll mill-Belġu u Lussemburgu u A Time for Lime hija u titlu tal-assoċjazzjoni fil-Belġu imma hemm dawn il-assoċjazzjonijiet kollha li qegħdin eh, jistennew, jistennew dak li qegħdin jagħmlu hawnhekk aħna. Għax wara kollox dak li qegħdin nagħmlu huwa essenzjali għalihom u għawlusi hawnhekk li xtaqet tipparteċipa anki jekk hija diffiċli ħafna li ġiet hawnhekk qiegħda hawnhekk qed tismana u għalhekk ovvjament qis ma xandar dak li qegħdin nagħmlu aħna u għem bżonn illi eh, natu ħajr l batija tagħhom lil anki l-fatt li pereżempju jintaqgħu ma' pratikanti nazjonali l qasbis jafu se jiġri un mbagħad anki t-tess mhux ta' min forsi jafda uh, fuqhom. Walek hemm miljun pazjent fl-Ewropa tibatu mill-marda ta' lajm u huma ġew gżin għalhekk u ximdaqqiet eh, dan tiħat bidu għal eh, dbatija u laqas biss jikunu jafu li kienu mniksin u lek għanna test ambizzjuż fil-paragrafu 11 saqsi biex morru lilin dik li hija detezzjoni u lek insaqsu mod espliċitu li l-Istat membra xum għandhom responsabilità li jaraw it-testjar kliniku biex it-tobba jkun jista' identifikaw il-marda ta' lajm anki meta it-test kliniċi jkunu negattivi. Dan huwa essenzjali u sen naġġel għax naf li ma tantx għandi ħafna ħin lakat li li manni punti importanti fil-apposta l-rezoluzzjoni ġifir il-punt li ta' u erba' il-Komitat għandu rwol importanti ħafna għax il-Komissjoni diġà qiegħda ta' miljuni għal testjar prekoċi eh, skont il-batteri biex tidentifika ġifieri detezzjoni tal-marda għanna aħna nixtiequ li morru iktar minn hemm fil-qafas tar-riċerka u aħjar biex ikonna kooperazzjoni tan-networks u dan jġibna t-tini punti għan din marda mson tkun uh, eh, sipruħa fil-lista tal-marda li tiġi trasmezza paragrafi 13 u 15 tal-abbozz ta' eh, mozzjoni tana, ta' risoluzzjoni tana u risoluzzjoni tana fuq dan il livellu hija l-ewwel waħda fuq il-marda tal-lajm u titkellem fuq ir-riżultati ta' ħafna akkademji ta' tas saħħa fejn il-marda tal-lajm ija ħatja għax għandna bżonn illi fis-settur tas-saħħa fuq livell Ewropew inakkompanjaw il-pazjenti dejjem. Merci beaucoup, Madame Lise. And... Grazie ħafna, Signora Lise. U issa, Signora Donano. Grazie ħafna, Signora President. Bħala ko-rapporter jina nixtieq infakkar ir-rwol tal-Kummissjoni Ewropea fuq dan is suċċet hemm bżonn limita ruħa għal linji gwida bbażati fuq l-aħjar prassi fl-Unjoni Ewropea fuq it-taħriġ ta' tobba lan huwa l-faċilità b'dan nisi tajba kif ukoll id-detenzjoni tal-marda ta' Lyme. L-istess linji ta' gwida mson jiġi publikati biex nifurmaw aħjar fuq il-grad ta' eh, ta' affidabilità ta' dawn it-test li mhumiex ovvjament rimborsabbli u għalhekk hemm lok għal titjib għal dak li huwa l-fenomenu tal-arfin mediku fejn isibu ruħhom ċerti pazjenti u l-iktar il-movimenti transkonfinali tal-pazjenti li provaw illi um, sibu kura għal-marda tal-Lyme. Issa, il-rol tal-Kommissjoni hija biex tiġbor l-iktar informazzjoni fuq il-metodi ta' detezzjoni u il-kura amministrata fl-Stati membri. Minar ma nitlu fuq ir-rol tal-Istat membri l-Kommissjoni per eżempju tkun tista' tħeġġeġ il-kampanja trom ta' kuxenza fost ċittadini li għamel referenza għal marda ta' rajm wara illi wieħed ikun imnigges minn dawn l-insetti u, u dan bis sintomi li huma varji ħafna u għalhekk għandna bżonn saqsu l-Komissjoni b'trasparenza kbira illi i eh, tagħti riżultati ta' riċerka xjentifika wara l-investimenti ta' bosta miljuni ta' euro fir-riċerka għal marda ta' Lyme u biex ikollem u koll til im Għanna għanna dritt li nkunu nafu jekk dan finanzjament ġi użat kif suppost dawn huma kollha idejat li jina se inkludi fl-emendi tiegħi. Merci, menna. Grazzi. Is-Sinjora Godin. Grazie ħafna, Signora President. Jina kontenta ħafna l-Komitat eh, tana wasal għal dan il-soġġett għax il-marda ta' lime eh, baqat fost l-aħħar inizjattivi u għalek hija ħaġa tajba illi aħna illum nirreflettu flimkien biex nkunu nistaw inwieġbu għal frustrazzjoni tal-pazjenti u eh, tal-familji u nafu illi illi għax ingidmu minn dawn il-baq għalek għandhom din il-marda il-lajm għalek huma kalsijiet sensitivi ħafna u mbagħad insit ngħid innuqqas azzjoni, innuqqas ta' mezzi u interess tal-awtoritajiet kompetenti pubbliċi, imma dan mhux biżejjed biex nispjegaw il kasta ta' eh, infezzjoni tal-marda tal-għajm. Olek il-responsabil tanna bżon ninteressaw ruħna eh, fuq per esempio popolazzjoni tal-asafar eh, għax nafu li dawn huma pedaturi predaturi tal-insetti u tal-baq u għal stant l-usu ġeneralizzat ta' pesticidi u insettiċidi u kol Eh, qed ifisser illi għandhom inqas ikel la safar u huma iktar resistenti għal prodotti kimiċi u issa waslu għal żoni fejn qabel ma kien ikun xem, pereżempju dawk tal-bliet, u għalhekk tajjeb li konna din ir-riżoluzzjoni mħabba r riċetti wkoll tal-tobba f'dawn iż-żoni u l-aċċess għal protokoll ta' detezzjoni hemm bżonn ikun effiċjenti approvat u l-aċċess għal kura ma' żewġ prioritajiet essenzjali. Naħseb illi b'din il-marda u l-ekwaljanza soċjali ma ġietx rispettata il-bdiba ovvjament u koll eh, ma setawx jiġu eh, ma setawx jisaqsu l autorita biex ikun jistaw jirrikonoxxu din il-marda u uffiċjali u għanna bżonn mezzi biex nxibu rimedju effiċenti kontra din il-marda. Dawn raġunijiet kollha jiena u koll ko firmatarja ta' dan l-abbozz nistenna bil-ħerqa it-tweġibiet li nkun nista' nikkomunika lil ħafna morda tal-elettorat tiegħi. Thank you very much. Mela, grazzi kollha kemm intom jekk hawnx ma jekk mawħat li jrid il-kelma. Mela allura mistieden il-Kummissjoni, is-Sinjura Monnar, għandek il-kelma biex tweġeb għal-mistoqsijiet. Grazzi ħafna għall-interess tal-Kumitat fuq dan is-suġġett daqshekk importanti u fuq ir remark li saru l-mistoqsija. Iwa, dan din il-borreljosi għamar waħda mill marditi li qed jitfaċċaw fl-Ewropa u tkun trasmessa eh, hija waħda mill-iktar trasmessi fl-Ewropa minħabba eh, fatturi bħal diagnosi, inċertezza ta' sintomi u differenzjar eh, ta' metodi ta' diagnosi dawn huma fost l-affarijiet li jagħmluha iktar gravi di tidher fatt limitat ta' pajjiż tal-Unjoni Ewropea nixtieq issa naqsam magħkom xi aġġornament dwar għadd ta' implementazzjoni minn naħa tal-Kummissjoni u deċiżjoni fuq eh, fuq l-affetti fuq is-saħħa li tkun eh, impoġġja fis-seħħa stess fil-fatt u ħajkolla u koll ċertu mekkanizmu ta' sorveljanza, deċizjoni ġdida li fija u koll tinkludi deċizjoni mart jieħor li jinkludu il-borreliozi u informazzjoni ta', epidemija bluzu ta' ta' testjar ta' opera ta' prevenzjoni Ewropew l-informazzjoni bluż permezz tal-użu ta' eh, definizzjoni standard hija parti minn il-komunikat u li jgħin fil-progress ta' biex nsiru naf iżjed is-sitwazzjoni ta' din il-marda. Hemm informazzjoni xjentifika ġdida kif diġà msemmi u dan kollu jaħdem bil-kontroll Ewropew tal-prevenzjoni tal-imxiji tal-mart. Et isir xogħol ukoll fuq daw is-suġġetti, pubblikazzjoni ta' informazzjoni tal din il marta ta' borreljosi u komunikazzjoni ta' biex juru eh, programmi f'dak l-għandu ma' prevenzjoni u miżuri protettivi u ċerti leaflets u koll, posters u għedin jaħdmu koll fuq metodi ta' diagnosi u revizjoni ta' informazzjoni li jkun hemm aċċessibbli fuq da' suġġett illi hemm imsemmi wkoll fl-abbozz, nsemmi fil-qosor illi hemm settur imsemmi fuq diversi proġetti li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-mart u anka e, trattamenti u anka e, studju e, ta' riċerka għal diagnosi u l-prevenzjoni ta' din il-marda u anka taħt Orizzont 2020. Diversi minn dal-proġetti diġa msemmijin jien kontenta li nwieġeb iktar mistoqsijiet li jistaw jinqara fuq dawn l-attivitajiet. very much. Grazzi ħafna. Nal d-dibattitu tagħna nfakkarkom illi is-26 ta' Ġunju għal iskadenza tressiq tal-emendi u aktarx eh, il-votazzjoni tkun f'Settembru. Bekka din nalqu il-laqgħa tagħna llum. L-iklet tajba.